Right, good morning everybody. Um, I was uh, delaying the start slightly, hoping a few... Bonjour. um, kont qed niprova ndum ftit forsi jitfaċċaw ix-shadow reporters. Allura um, nittama li kunu jistgħu jilħquna bil-permezz tal-web streaming. L-ewwel net nadottaw l-aġenda kjoġobkom tajjeb ma wħadd ma qed jaġġezzjona l avviżi minnaħa tiegħi manna xejn illum mela mmorru mal-wara l-punt numru tlieta' ġifin għan nitkelmu lejn dwar suġġett lejn sistemi tal-pensjoni Ewropa li jkunu xirqa sostenibli u sikuri. Il-sur Kutax għamel prepara dan la bozz. Fuq dan il-suġġett rajna li kienem ftit ta' tfixkil ta' min suppost qed jagħmel xiex. Aħna ħanoffru l-opinjoni għax il-Kumitat tal-Employment suppost għandu jagħmel dan ir-rapport da deċiż fil-konferenza tal-President. Aħna għanna kompetenza esklusiva għal partit 2, 5, 10, 11 u 12. U kompetenza konġunta mal-employment għal 6, 7, 14. U l bozza opinjoni għannit ovvjament Eh, Tana ħan nitkellmu fuq il-kompetenza esklusiva li għandna aħna. Kull emenda li mbagħad taqa' fil-kompetenza tal-Kumitat tal-Employment mux sajjen kunu nistaw naċċettaw, tiġi aċċettata. Il-Komitat tal-Employment għalu anke jekk aħna għandu għamu ma sinjora u għom jiġifieri dan it-tip ta' emendi, hekk jirġobkom għaddu għom l-Komitat tal-Employment u l-uniku mezz li forsi nistaw din il-problema nitrataw b'mod prattiku. Naħseb li anka ħna namlu l-istess mbagħad. Tajjeb wis, mela, fidejkom. Grazzi ħafna, sinjura. L-ewwel net nispera din is-sitwazzjoni li għadek kemm semmejt ma tiġrix Jiena l diskutejt ma' rapporter tal-Kumitat tal-Employment u għalt li li se naħdmu tajjeb flimkien u mhux se jkun il-każ li dawn laqqas biss jagħtu każ xi emendi li ġej minn tagħhom li jidħlu fl-alqa tagħhom. Issa fuq ir-rapport minnu fih. Mela kif fil-Green Paper u ma jistax jitkellem fuq sistema ta', ta pensjonijiet waħda fl-Ewropa għax wieħed irid jikkunsidra wkoll ċirkostanzi nazzjonali meta nitkellmu fuq il-pensjonijiet. Imma hemm ukoll ċertu aspetti cross-national fejn l-Unjoni tista' u għandha ikolla rwol importanti. Nitkelmu fuq il-flessibilità tal-xogħol, l-informazzjoni, il-prudential, il-regoli tas-solvency u anki l-istatistika Ewropea fuq il-pensjonijiet. Diġà għandna għaffas ta' pensjonijiet fuq livell tal-Ewropa, ġifri għandna l-linji gwida numru wieħed li jiżgura l kwalità u sostenibilità tal-finanzi pubbliċi Umbat, minnaħat tal-istati membri ta' l-finanzjament eh, finanzjarju naraw ġifiri li jitnaqqas id-dejn l-istati membri u ma meħedġa biex jamlu riforma tas sistema tal-pensjoni tagħhom permezz tal-OMC, l-Open Method of Coordination, peress li qed nitkellmu fuq strument ta' soft loan, tajjeb li wieħed jara x'inja l-prassi tajba biex tkun tista' tgħaddi minn pajjiż għal ieħor. Din ir-riforma l-istati membri jridu iddaħlu aħjar, mod aħjar dimensjoni Ewropea biex issaħħu il-suq intern u anki l-mobilità tal-ħaddiema. Il-patta stabilità ta' tkabbir ukoll jirreferi għal dan l-infi eh, eh, pubbliku il-miżuri riċenti li ttieħdu biex dan il-pat jiġi msaħħaħ u mirat biex ikun hemm governanza iktar eh, xirqa, protezzjoni aħjar, protezzjoni soċjali aħjar. U fl-istess huwa l-istabilità ta' dan il-public financing, finanzjament pubbliku, ovvjament jista' jmur biex ikun hemm sistema ta' pensjoni aħjar jiena nitlob il-Kummissjoni li tikkunsidra riformi Kolla u l-ispejjeż tagħhom meta jkunu qegħdin jagħmlu suġġeriment anki ġifieri fid-dawl ta' dawn il-proċeduri ta' deficit. Il-Green Paper toffri sfidi ġodda. Sfidi ġodda fid-dawl ta' dak li qegħdin niffaċċjaw bħalissa ġifieri dik demografika nafu li se jkollna jtir doppja n-nies li jirġifu l-pensjonijiet. Sa l-2060 u għet minn kull 3 persuna fl-Europa jtkolla iktar minn 65 sena Bat hemm l-aspett ukoll tal-finanzjament pubbliku minnaħa tal-Istati membri biex ikonna sistema tal-pensjonijiet sostenibbli, din dawn iż-żewġ aspetti jiġu konsidrati kun hemm bilanċ bejnietom. Hemm ukoll bżonn li nsibu sorsi oħra ta' finanzjament tal-pensjonijiet barra it-taxxi fuq id-dħul jew inkella kontribuzzjonijiet li jolow. Fl-istess ħin iridu niskuraw li man nġibu ma niperikolawx il sustenibilita tal-pensjonijiet. Kulħadd għandu dritt tal-pensjoni u il-riforma ti tisir minħabba il-soċjetà li qed tixjieħ imma l-għana u l-lini ta' riforma hija li tiżgura li tiżgura li kulħadd ikollu pensjoni meta jirtira għallek irridu nidefinixxu il-kunċett ta' um, adequate retirement. Naraw li anki jekk persuna jkollha pensjoni baxxa, um, l-affarijiet mhux se jmorru għall-aħjar. Anki l-fat li nżidu l-età ta' meta wieħed jirtira mhux soluzzjoni. Hemm bżonn anki l-aspettativa tal-ħajja nikkonsidrawha dan nidu u koll fil-kontest tal-istrateġija tal-2020 li rridu naraw li l-ewwel qabel kollox nżidu n-numru ta' numru ta' postijiet ta' xogħol fuq livell Ewropew. Jekk ikonna livell aħjar ta' impjieg u xogħol, eh, naħseb nistgħu noħorġu mill-problema tal-pensjonijiet Imma il-pensjoniet huma fattur wieħed biex niskuraw li jkun hemm l-infiq pubbliku sostenibbli hemm ukoll id-djun, il-livelli tad-dejn kemm għal-livell kemm għas-settur privat kif ukoll għal dak pubbliku. Fl-istess ħin it-kabbir ekonomiku għandu jfisser li jkun hemm distribuzzjoni aħjar tal-benefiċċji. L-impatt soċjali tal-linji ta' politika Ewropej għandna nikonsidraw mod iktar komplut. Jiena nemmen li il-mux min ikun irtirat qed fi pensjoni huwa vulnerabbli imma dawn huma kategorija għallijom li ma jistawx Eh, jitċaqalqu biex nejtek ġifri jkunu biss fidejn il-gvernijiet tagħhom. Il-faqar, l-esklużjoni soċjali, narraw li fċertu stati membri huma problemi veri, speċjalment ċertu kategoriji bħan nisa il-pensjonijiet iqassam aħjar il-tħul bejn il-ġenerazzjonijiet ki eh, bejn il-gruppi fiħdan l-istess ġenerazzjoni il-welfare soċjali għal-ġenerazzjoni futuri hemm bżonn niżguraw permezz tal-pensjonijiet. Dawn l-iskemi ta' pensjonijiet pubbliċi imħabba dawn l-effetti ta' distribuzzjoni huma fattur l-iktar importanti biex ikun hemm distribuzzjoni aħjar ta' dħul għal min ikun qed jirġi fi pensjoni, imma kull tip ta' skema trid tikkontribwixxi biex hemm neqirdu il-faqar, ġifieri b'din il-guarantee pension Hemm ċertu fondi ta' pensjonijiet u skemi privati għandhom jintużaw bħala suppliment tal-pensjonijiet pubbliċi kif ikun hemm bil bejn il-partner l-imsieħba soċjali ibbażati wkoll fuq trattament l-istess u solidarjetà bżon nieħdu approċ b'ħafna kategoriji ġifiri l wieħed ikun jista' jdur lej fond ta' pensjonijiet ieħor. Għalissa dawn il-fondi huma konsidrati bħala entitajiet finanzjari. Anki jekk hemm kumpanniji għalihom li jieħdu ħsieb dawn it-tip ta' skemi Għalek l autoritajt tal-pensjonijiet fl-Europa għandhom ikollhom rwol eh, ta' uddim biex jizviluppaw il-reġim ta' solvency għal fond tal-pensjonijiet. Fl-aħħar, insemmi in l-kwistjonijiet li qegħdin magħna kif qedtilkom se jkollna kollaborazzjoni tajjeb mal-Kumitat tal-Employment imma biex inkunu verament effiċjenti jew effettivi hemm bżonn nagħmlu passi l qudiem għax ir-rapport tagħna jrid jitlesta qabel biex kun jista' jintbagħat lilhom. U jiena ovvjament jietaw għad dispożizzjoni tagħkom biex nisma' lilkom x'għandkom xtejtu dwar dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi Jiena nħu gost nisma li għandek relazzjoni tajba ma' rapporter, anki jekk l vis li għamilt jiena, rrit ngħidilkom. Dak kien xqalli il-president tal-grupp, ġifrina naħseb li huwa l-president li jiddeċidi kollox, ġifri forsi għadbaqalek ftit xtaqdef jekk tara li mhux qed kunem hemm kooperazzjoni mixtieqa. Iva, għaw xedaw rapporters Peter, Wolf, Vicky. Danuta, inti l-ewwel issi, inti l-ewwel fuq il-lista tiegħi. Nirringrazzjak, Sinjura President. Huwa ta' sodisfazzjon kbir għalija li aħna rajna l-pubblikazzjoni tal-Green Paper li ħarġet minnaħa tal-Kommissjoni dan id-dokument permezz tiegħu nkunu nistgħu nibdew id-dibattitu Dwar is-sistemi ta' pensjonijiet tant importanti jina naħseb li d-dibattitu tagħna illum rridu nikkonsidraw il-bżon biex naraw insa, kif insaħħu suq intern. Irridu koll ma ninsawx, ma rridux ninsaw il-kriżi ekonomika, il-fatt li hemm id-deficit tal-gvern u naraw eżattament ukoll is-solidarjetà mal-ġenerazzjonijiet futuri u kif qed tinbidel id-demokrazija fl-Ewropa. Hemm bżonn ukoll naraw kif se tkun l-arkitettura ta' supervizjoni finanzjarja li suppost għanda tħarisna minn min riski sistematiċi. Ridu niddeċidu kol kif is-sistemi tal-pensjonijiet se xdera se jihdu, rridu nżom u demajnejna l-prinċipju ta' sussidjarieta. Il-rapporter diġa tkellem dwar dan. Ovvjament il-pensjonijiet jaqgħu taħt il-kompetenza tal-istati membri, ridu, ma nridux ninsaw dan il-fatt. il sistemi ta' pensjonijiet ivarjaw minn stat għal liħor u mhux faċli li wieħed jagħmel paragun bejnietom. Għalhekk fid-dawl ta' dan kollu Nsemmilkom litra bej Rumanija, Slovakkja, l-Svezja, Polonja, l-Ungerija u oħrajn dissa stati membri li preparaw din litra fej jitkellmu dwar ir-riformi tal-pensjoni tu kemm qed flus anki il-dejn pubbliku jidħol. Nikkalkulaw id-deficit u qed naraw ċertu diskriminazzjoni lejn dawn il-pajjiżi għax mħabba anki l-problem jaffaċċaw mħabba li qegħdin ukoll fi żona tal-Euro. Meta wieħed iqis id-dettalji tar-rapport nixtieq jiena nisħaq fuq il-fatt li insibu fil-rapport li sistemi ta' pensjoniet għandhom jaraw li jkunem tħul bizzejiet. Dan ovvjament huwa l-ofola ċittadin. Imma xorta waħda irridu nżom u demajnejna li il-pensjoniet varjaw u anki il-normi e, ta' lejxin varjaw minn stata liħor. Irridu nqodu attenti ma marrux kontra l-prinċipju ta' sussidjarità. Għalek, jekk naraw x'inhuma l-anijiet ta' sistema u riformi fil-sistema tal-pensjonijiet, l-ewwel irridu niskuraw li dawn li sistemi ikunu stabbli u sikuri fuq il-fat li intellaw l-età tal-pensjoni kif semma rapporter, l-ewwel net iridu niżguraw li l-età statutarja tal-pensjonijiet għanda tkun taqbel ma dak li huwa possibbli bħala età ta' eh, pensjoni. Rridu ukoll inqisu il-fatt li nies ikunu jistgħu jirtiraw qabel iż-żmien it-taħriġ tal-impjegati, servizzi tas-saħħa għal ħaddiema iktar ta' età għolja dawk li jkunu jridu jibqgħu fil posta xċol. xogħol. Fuq issa il-millat ta' trust funds, mill-li jider l-direttiva unnek il-taqet maċertu intoppi inkontu għat transpozizjoni. Hemm ċertu inċertazzi illegali, definizzjonijiet mhux ċari li edin isseqmu l-istati membri. Emżon nimmonitorjaw l-implementazzjoni ta' direttiva fl-istati membri u fejjet naraw li kunem problemi jemżon noħorġu b'linji gwidja lejn għall-istati membri biex daw forsi intafulhom ftit il-problema. Irridu u koll naraw li forsi sar iżmin biex namlu revizjoni ta' din id-direttiva. Issa dwar is-solvenza u il- tal dan il il-fondi ta' pensjonijiet u l-problemi bis-solvenza ta' min iħaddem, is-sistema numru 2 ta' solvency li se titħol fisseħ wara l-2012. ġifri, għattem ħafna ċertet ma nafux kif is-sistema se taħdem. Irridu nikkonsidrawa wkoll fil-isfond, fil-kontest tal- l-entità ta' supervizjoni Ewropea li ovvjament se tkun qed tqis dawn kollu. Rridu noqogħdu attenti ħafna milli nimxu lejn il-prinċipji ta' solvensitu li indaħlu il fonti tal-pensjonijiet f'dan eh, f'din is-sistema rridu niżguraw li programmi ta' pensjonijiet ivarjaw. Hemm min jgħid li il-fondi ta' pensjonijiet għandhom ikollhom sistema ta' solvenza differenti u mux tiġi applikata direttiva direttament għalihom. Hemm bżonn ikun u koll studju tampat. impatt. Grazzi ħafna. Ja, um, vielen Dank. Uh, Ich bin eigentlich nicht der Shadow. Ich Iva, grazie Ich bin nicht shadow għall-għalde. Għalix Dirk Jackset eh, u għaxedow u għapalissa jinsaf fil-Messiku fuq vjaġġ ta' delegazzjoni u għalek jien ser nitkellem minn floku. Ser niprofa nejdilkom x'jaħseb u dwar dan is-suġġett. Nittama li nagħmel dan b'mod preċiż. Naħseb li l-koll aħna naqblu illi l-kustjoni tal-arranġamenti tal-pensjonijiet u reviżjoni tal-pensjonijiet huma sma importanti tal-politika soċjali u kważi l-pajjiżi kollha bħalissa qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżguraw illi s-sistema tkun tajba anke fil-ġejjieni anke jekk dan joħloq ħafna problemi nafu l-protesti li rajna f'dan ir-rigward. Għanna problema. Il-bidla demografika tfisser li aħna ridhom reviżjoni ta' sistema iżda fl-istess waqt għandna dejjem anqas marġni finanzjarju minħabba kriżi ekonomika finanzjarja. U Derek Sterks suġġeri dan il-liġi. Is-sistema li għandna bħalissa teħtieġ bidla komprensiva U jaħseb li dinja xaġa ċara u tonda, ma neħtiġu tlet, neħtiġu li namlu tlet punti ewlenin, jekk s sistema tal-pensjonijiet sostenibli l-ewel net, xinu l-aktar importanti. Jiridu nisbu riżultati f'dak li għandu xaqsa mitkabbir ekonomiku. F'dan il-komitat, issa inna nindirizzaw primarjament proċeduri leġislativi biex dawn jaddu u aħna nkunu nistgħu nregolaw is-swieq finanzjarji. Issa dan kollu jagħmel sens u jidher li huwa meħtieġ, iżda jekk naqdu kollox flimkien hemm kwistjoni li tfeċ. Ġifieri, aħna qegħdin inxeklu it-kabbir illi aħna nixtiequ li niksbu u għalhekk irdu nkunu ċari, jekk aħna ma niksbux tkabbir fi snin li ġejjin, mela allura ser ikun diffiċli ħafna illi nsawru mill-ġdid u nirrevedu l-istruttura tal-pensjonijiet u għalhekk neħtieġu xi ħaġa simili għal finanzi pubbliċi tajbin u apparti dan irdu naħdmu għal aktar żmien 65 sena jew 67 sena, 62 sena. Naħseb dan huwa fidej l membri li jiddeċidu għaliex dan jiddependi fuq is-sitwazzjoni demografika f'kull stat membru iżda li huwa ċardaqs il kristallu huwa l svedizi pereżempju. eżempju edin jgħidu illi aħna edin nuru nuqqas ta' solidarjetà meta aħna ngħidu illi għandna 60 eh, jew 62 sena bħala l-aħħar età tal-irtirar u m'għandhom l-età ta' 67 qegħdin jaħsbu biex jollu għal 68 u 69 u allura huma bina meta jaraw dan il-Green Paper minna tal-Kummissjoni u rapport mis-Sur Kutax u ma żewġ affarijiet li aħna nilqawhom x'ngħidu dwar id-dettalji. Il-kellim ta' qabli semma dan il-punt li ser nitkellem dwaru. Għanna l-kwistjoni ta' kif aħna nistaw nikkalkolaw mod omogenju id-dejn ta' l-istat jekk naraw l-obligi dwar il-pensjonijiet u s-servizz ċivili dwar dan spiss ikun hemm kalkoli u nafu li huma differenti skont l-istat membru li wieħed ikun qed jara. fil ġermania naħseb l-affarijiet huma relattivament tajjeb. Nixtieq nisaq dwar il relativament. relattivament. Iżda situazzjoni hija diffiċli fil-Ġermanja jekk naraw riservi hija situazzjoni differenti anke pensjonijiet u liability oħrajn. U għalhekk naħseb irridu approċċ ċar dwar kif nistgħu nindirizzaw dan biex aħna nimxu l-qoddim. Kwistjoni li jmiss hija jekk aħna ta' bilħaq rridu rridu xinkunu seri dwar il-proposti fir-rapport Monti. Aħna ser lestu s-suq uniku u ser nimxu lejn suq Ewropew tax-xogħol ġenwin jekk ikonna dan is-suq Ewropew tax-xogħol bi frontieri definiti sew. Wieħed jara jrid jaħseb mod differenti meta nitkellmu dwar il-claims tal-pensjonijiet, irid jaħseb dwar il-portabilità, il-Parlament għal il-portabilità irdu nirrifjutawha, jiġifieri wieħed ma jistax drittijiet tal-pensjonijiet fi stat membru ieħor iżdejk irridu suq tax-xogħol Ewropew dan irdu nitrattah b'mod differenti. U rridu narfu dan xi ġib miegħu. Urdu narfu wkoll jekk dan ifissirx illi min jimpjega se jkollu inqas interess biex huma jagħtu drittijiet tal-pensjonijiet il-ħaddiema tagħhom minħabba il-problemi li jiltaqgħu magħhom ovvjament. Il-punt li jmiss huwa li kważi f'kull stat membru għandna din is-sistema ta' tliet pilastri għandna il-pensjoni tal-istat tal-pensjoni tax-xogħol okkupazzjonali l ma fuq bażi volontarja u mbagħad il-pensjoni supplementarja dik privata. Din is-sistema fuq tliet pilastri hija differenti skont l-istat membru jekk naraw definizzjoni mhix neċessarjament identika u għalhekk il-sistemi mhux bil-forsi li wieħed jista' jqabbilhom. Jekk wieħed irid livell bażiku ta' armonizzazzjoni fl-Ewropa mela allura hawnhekk irridu naġgħu naħsbu mill-ġdid dwar din id-definizzjoni jew niċċaraw għall-inqas. Il-kelim preċedenti u kol tkellem dwar il-kwistjoni ta' kif għana nindirizzaw it-qabbil tal-assigurazzjonijiet u s-sistemi tal-pensjonijiet tal-istat. Solvenza wieħed konna kważi wasanna konna nofsri imma f'solvenza tnejn qegħdin naraw li hemm ċertu differenzi sinifikanti. Dan mhux suspett, naħseb li ħaġa pjuttost diretta jekk naraw ir-regoli ristretti ta' solvenza tnej li applikaw sistema tal sugurazzjoni ser kunu vinkolanti fil-ġejjeni jekk dawn applikawhom għal-sistema tal-pensjonijiet tal-istat u għal-sistema tal-pensjoni tax-xogħol okupazzjonali dan jista' iwassal għal aktar komplikazzjoni. Aħna hekk irridu irridu illi ikun jiswa aktar li jkun hemm pensjonijiet fuq il-post tax-xogħol u għalhekk innaqsu l-inċentiv għal min iħaddem biex huwa jagħmel din it-tip ta' jagħti din it-tip ta' pensjoni lil ħaddiema tiegħu. Din hija xi ħaġa tassew importanti l-iktar għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju għal SMEs, għax huma qed isibuha diffiċli biex din jindirizzawha. Madwar il-portabilità u l-potenzjal li wieħed jieħu l-pensjoni tiegħu miegħu kull fejn imur, diġà dan semmejtu. dan mhux biss dwar jekk fil id din xi ħaġa vijabbli jew li wieħed jixtieqha, ma l-kwistjoni marbuta ma' kif nistgħu implementaw dan fil-prattika jekk tistax tiġi implementata fil-prattika u kif nistgħu niffinanzjawha. U għalhekk naħseb li hawnhekk ikun meħtieġ għall-Unjoni Ewropea biex toħroġ b'xi proposta ta' min jaħdem fuqha. U għalhekk jiena nixtieq li l-Kummissjoni tfassal evalwazzjoni ta' impatt Dawn kienu l-punti jew l-enim minna tal-kollega tiegħi Dirk Sturks. U wkoll bħala konklużjoni jitkellem dwar kwistjoni tal-informazzjoni u jisħa dwar l-importanza ta' informazzjoni ċara, xirqa u ta' min li tinftijem għal dawk li jiġu mill-quta minn dan għaliex huwa jgħid li mingħajr informazzjoni xirqa u ma ma jistgħux jagħmlu l-aħjar deċiżjoni. U għalhekk hemm bosta punti li indirizzaw fir-rapport semmew semmew fl-opinjoni minna ħata rapporter tagħna u żguri li se jiġu trattati fih dan il-Kumitat tal-Impjiegi wkoll. Sa jekk konna soluzzjoni sodisfaċenti fl-Ewropa ma nafux irridu nistennew u naraw. Hija xi ħaġa tassew importanti imma xi tassew komplikata wkoll. Grazzi Viki. Iva, grazzi. Jina naqbel ma dak il-intqal, ma ħafna minn dak il-diġan taqal. U għalek forsi se nagħmel punti b'mod differenti. Jien qed nara żewġ kwistjonijiet hawnhekk. Forsi tliet kwistjonijiet. L-ewwel kwistjoni, u din hija kwistjoni pożittiva, hija li aħna lkoll qed ngħixu iktar. U din hija xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa rdu nħadnuha, għaliex aħna spiss nitkellmu dwar l-isfida demografika u ninsew il-benefiċċji li din iġib magħha. Jiena qalu li l-età tal-irtirar ta' 65 ġiet imwafqa minn Bismarck meta ħadd ma kien qed jistenna illi jgħix iktar tard minn 65 sena. Naħseb li nistgħu ngħidu xi ħaġa iktar fil-dokument marbuta mal-Kummissjoni tal- mal-mistoqsija tal-Kummissjoni dwar l-età tal-irtirar u l-effettività tagħha. Din hija xaġa jerdu jittrattaw l-istati membri, hija xaġa sensittiva ħafna, imma aħna ma nistgħux nwarbu din il-kwistjoni, ma nistgħux ninjurawha u għalhekk irridu naraw il kussjoni ta' jekk wieħed jista' xinkoraġixxi x-xogħol aktar tard. Din hija kwistjoni ta' sew sensittiva. Saru xi punti dwar taħriġ mill-ġdid u l-posta xol inti kellek meta kell meta wieħed ikollu 25 sena ma jfissirx li huwa l-posta xol adegwat jekk ikollok 65 sena. It-tieni kwistjoni dwar il-fiduċja fit-tfaddil dawk illi dan l-aħħar marru brief, attendew briefing reċenti dwar il-savings gap, il-pensions gap. Jider bitċar li aktar ma tibda tfaddal ta' ta' zaħira anqas ikollok pis meta tixjih u iktar ser ikollok flus meta tixjih dak li qed jiġri fis-swieq ekonomiċi, aħna eh, għandna fiduċja fit tfaddilna fuq dinja sfida l-ġenerazzjoni li jmiss, hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu. L-ewwel net, il-mobilità li wieħed ikun jista' jieħu l-persunijiet tiegħu li lin mill-frontieri minn frontiera l oħra d-dinja xaġa meħtieġa jew waħda mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu. Jiena nifhem li f'xi stati membri pereżempju l-Iżvezja u minn għalija l-Olanda hemm aktar trasparenza dwar il-pension gap u x'inhi din il-pension gap. Wieħed jista' jara fuq il-website ipoġġi numru ta' social security tiegħu u għet jedlu xammont ta' pensjoni għandu, xini l-pensjoni tal-istat. Dawn l dawn ma' nix għalfejn ġelu l-istati membri biex jużawom, imma forsi huma meħtieġ għal wieħed jaqsamhom. Nirdu narawhom miex ta' benefiċċju meta jispjegaw lin-nies dwar il-pensions gap tagħhom dwar l-tfaddil jina nishtiq nitkellem dwar dibattitu marbut ma' solvenza. Aħna llum tkellimna ħafna dwar il-pensjonijiet u l-assigurazzjonijiet. Zgulli li Peter Skinner se jgħidilna aktar dwar dan, imma neħtieġu evoluzzjoni tampa dwar kull leġislazzjoni ġdida, għaliex dak li sibna fil-passat kien illi spiss meta wieħed jieħu azzjoni, wieħed jaħseb li hija azzjoni tajba, eh, tista' ma tkunx azzjoni tajba, għalhekk neħtieġu evalwazzjoni tampa dwar dan. L-aħħar punt tiegħi. Um, U għadwar punt aktar sensittiv, jina nasib dinja kustjoni fej l istituzjoni ta' Ewropej irdu jmexxu permezz ta' eżempju. U aħna qed nistaqsu l-istati membri biex jorġu jikkonsidraw miżdiet jħsibijiet taħħom. tagħhom. L-aħħar darba l-Unjoni Ewropea għamlet revizjoni tal-iskema tal-pensjoni tagħha. F'affarijiet marbuta maż-żgħażagħ u l etta tal-itirar kien fl-2004 U naħseb illi wasal iżmin li namlu reviżjoni oħra biex niżguraw illi aħna qegħdin ta' bil nagħtu eżempju. Grazzi Pascal. Iva, xtaqt infakkarkom dwar uħut mill-punti importanti fil-Green Paper hawnhekk. Aħna naqblu ma' ħafna mill-proposti illi saru minn ħata rapporter. Mod partikolari l-kwistjoni tal-ħtieġa illi nżidu il-livelli tal-impjiegi biex inkunu nistaw natu aktar l-fondi tal-pensjonijiet. Din hija kwistjoni l-Unjoni Ewropea trid tindirizza. Hemm ħafna differenzi ħafna diżugwaljanzi bejn l-istati membri, ħafna variables demografiċi differenti, hemm ħafna għażliet marbuta ma' kwistjonijiet nazzjonali. Illi jiena ma nafx inhu il-valur miżju tal-Unjoni Ewropea hawnhekk f'dan il-qasam. Hemm kull tip ta' miżuri fiskali illi l-Unjoni Ewropea għandha opinjoni dwarhom u tista' tirregola dwarhom u tista' tagħmel fuq tista' tagħmel xi ħaġa fuq livell Ewropew, imma meta naraw li rtirar sistemi tal-pensjonijiet minħabba dawn is-sistemi differenti, dawn ir-realtajiet differenti fl-Unjoni Ewropea, jiena ma nafx hemm xi valur miżjud hawnhekk. Jiena naf li aħna lkoll favur li nagħmlu affarijiet fuq livell Ewropew, imma dwar dan ma nafx. L-iktar kwistjoni diffiċli fil-portafol fil-opinjoni tiegħek Ja, kwistjoni marbuta mal-impenji dwar il-pensjonijiet fis-settur pubbliku. Meta naraw is-settur privat, u aktar diffiċli li wieħed iżom dawn il-livelli. Ġifiri, naraw li memx il loġika li tal-privat li tista' tintuża fil-settur pubbliku. Ovvjament, fil-problema biex naqsu il-dejn pubbliku, dan iġi problema ikbar, u fil-kriteri li u għet jara eh, li biex jiddeċidi kemm għandu flus, għal pensjonijiet jiddependi minn ħafna affarijiet minn kemm hemm nies qed jaħdmu l-etajiet tagħhom nafu x'inhuma dawn kollha, affarijiet li eh, mhux dejjem tista' tkun tista' tkejjilhom. U dan ovvjament se jkollu impatt eh, f'dan id-dibattitu jaħraq dwar it-naqis ta' dejn pubbliku, ġifiri irridu nżommu dan u d-dimajnejna, nirringrazzjakom. We've uh, now gone through all the shadows. Issa tkellmu shadows Fadalli ħafna kelli mhux jitkellmu Peter Skinner, Thomas Mann. Else. Udo Bullman and uh, Robert Goebbels. So, so and we, we haven't got a great deal of time. Ma tantx għandna ħin disponibli u għalhekk hekk irrobkom provaw żommu fil-qosor kemm jista' jkun. Peter. Grazzi ta' sew President, grazzi lil George Kutas tal-introduzzjoni tiegħu. Jien nixtieq nitkellem dwar tliet punti ewlenin. L-ewwel punt, inti għandek raġun, għajwa passer ikollha rwol importanti hawnhekk U importanti li aħna namlu dan tajjeb. Assigurazzjoni flimkien ma dik tal-pensjonijiet ser tkun qed titratta l-affarijiet bejn il-frontieri Ewropej. Jista' jkun din mhux ħaġa xirqa l xirqa fuq armonizzazzjoni u din hija xi ħaġa mhux xirqa. Pereżempju qed naraw x'qed jiġri fil-Ġermanja, sistema ta' riservi għandha eh, garanziji limitati minnaħa ta' minna ħaddem li ser ikunu qegħdin jappoġġaw l-assi li huma meħtieġa għall pensjonijiet L-istess jiġri fir-Renju Unit. Nistaw naraw li l-assi li ser jintużaw, il mekanizmi li ser jintużaw huma totalment differenti minn negozju tal-assigurazzjoni. Xaħat li kiteb dwar il-kwistjonijiet ta' solvenza tnejn nixtieq ngħidilkom illi tiżguraw illi aħna noqogħdu l-bot minn din l-iceberg. Minnaħal oħra kwistjonijiet illi huma forsi marbuta flimkien. Imma jew nużaw l-industrija tal-pensjonijiet u d-dispożizzjonijiet tal-pensjonijiet u supervizjonijiet tal-pensjonijiet emmek biex nitkelmu dwar dak illi aħna neħtieġu għal proċess tal-pensjonijiet u mhux nivvintaw xi ħaġa illi jiena nemmen tista' teqret il-pensjonijiet. Punt ieħor. Hemm kontribuzzjonijiet definiti u proċess ta' benefiċċji definit. Hemm miljuni ta' membri fl-Unjoni Ewropea imma dan qed jonqos ma rridux naġlu meta aħna indirizzaw dawn kwistjonijiet. Bażi definita hija din hija dispożizzjoni xirqa, imma forsi kif qal George hemm xi ħaġa, irridu xi ħaġa li hija triq tan-nofs, xi ħaġa li nies jistgħu jarawha, jistgħu jifilħu jħarsuha u l-organizzazzjonijiet li rridu jikontribwixxu għal dawn il-pensjonijiet jistgħu jiffinanzjawhom ukoll. jina naħseb irdu ma rridux naġlu, ma rridux nitħlu f'polemika politika biex naqdu ċertu stati membri. Grazzi, Thomas. Grazzi ħafna, ċer, grazzi Pudas, għal dak il-rapport. Inti għet li hemm xi kwistjonijiet mal-kompetenzi dejjem hemm kwistjonijiet u Dan rajtu fil-Komitat eh, għall-Impjegi u aħna laqas nistgħu nużaw il-kelma nisa hemmhekk ġifiri l-ħaġa xi kultant issir naqra imbarazzanti trittejt in-nies li mwix, eccetera. Ġifiri ma sibx li eh, għanna nitlu f'dawn il-problemi, b'dawn il-kompetenzi, naħseb li għonek għanna responsibilta, ġifiri kienem provajna namlu xaħġa fil-passat, imma u importanti li naħdmu fuq dil-kwistjoni. Punt numra 5, għandek raġun. L-istati membri għandhom jikkonsidraw l-aspett tal-Unjoni Ewropea. Importanti li jkun hemm dan l-aspett meta nitkellmu dwar is-sostenibilità. Importanti li dan ikun hemm meta jkun hemm xi ċaqliq tal-ħaddiema mill-pajjiż għal ieħor jridu jkunu jistgħu dawn jieħdu impjiegi ġodda ġifieri għandna bżonn inkopru dan is-suġġett iktar fiktar dettal. Ikun hemm kumpanija pereżempju li tistenna li l ħaddiema tagħha morru jaħdmu ġo pajjiż ieħor, jiġifieri rridu nagħmlu xi ħaġa hawnhekk. U mbagħad intkom semmejtu f'punt numru seba' idħul minimu ma naqbilx miegħek hawnhekk u hemm ħafna li ma jaqblux miegħek għax hemm kwistjoni differenti li għandhom x'jaqsmu ma' raġuni, ġifieri ma nistgħux kemm nagħtu rakkomandazzjoni, rridu nitlu f'iktar dettal. Smajna wkoll li hemm esperjenzi differenti tal-istati membri differenti, esperjenzi differenti tal-sistemi tal-pilastri għandna sistemi ta' pensjonijiet kemm privati kif ukoll tal-gvern, eh, kien hemm xi suċċess f'xi proġetti partikolari ma mhux il-proġetti kollha kienu ta' suċċess, għalhekk irridu nippruvaw naraw kif l-istati membri individwali jistgħu jagħmlu iktar. Għandna ninvolvu l-imsieħba soċjali, pereżempju tal-posted workers din direttiva msemmi appunt numru 3. Mux għet nitkellmu li nillimitaw il-kompetizjoni. Direttiva edha emmek biex naċċertaw li servizz tajjeb jiġi provdut. Dan huwa punt importanti. Ma tistax kem tajt li iva nazzu intern, għallek memx iktar opportunitajiet li jena taw iktar postijiet ta' xol, le ma naħsibx li dinja ideja tajba. Peter u kol semma punt importanti Wolf Klintz u kol, mux għet nitkenmu dwar jekk imma eh, kif nistaw naċertaw li il-moviment iċċaqli ikun possibli. Jekk najdu li rridu aħna innaqsu l-età tħul, mela, dawn is-sistemi eh, ta' xogħol mux se jaħdmu iktar dan mhuwiex l-approċċ tajjeb u jekk nixtiequ iktar armonizzazzjoni forsi jkollna aħna nisavrifikaw xi affarijiet li diġà bilna fuqhom fost l-imsieħba soċjali rridu aħna naħdmu bil-galbu. Rridu naċċertaw li noħol u laħjar bilanċ u li l-istati membri kif ukoll imsieħba soċjali jkunu imħarsa. Aħna għanna pensjonijiet tax xogħol li jarfu pereżempju il lejalta lejn il-kumpanija, imma mhux il-kumpaniji kollha għandhom l-istess sistema. Il-kumpaniji għandhom ikunu jistgħu jgħidu iva rridu aħna noppoġġaw lil-ħaddiema tagħna, nixxiequ li l-ħaddiema jibqgħu jaħdmu magħna allura se nkomplu aħna nagħtuhom għajnuna finanzjarja, din il sistema soċjali li nixtiequ inħarsu u inżommu. Naseb aħna hawnhekk qed nadmu fuq tema li importanti ħafna għal żewġ kumitati u hemm il-kwistjoni ta' irtirar qabel iż-żmien U aħna nazbu li l-anzjani qed jiġu sforzati li jitilqu mill-kumpaniji, iva tirċievu għajnuna statali, imma ħat mu għet jieġi minn flok dawn n-nis li għat jitil u ġifiri dawn dan l-impieg għet jisparixi għet jieb. Għalek, aħna rridu naħdmu fuq dawn l-aspetti għanna opportunità, opportunità tajba għonek nishti u li dil-ħagġa taqa taħt l-Istati membri u tibqa fidejn l-Istati membri u il-Kummissjoni Ewropea mhux neċessarjament l-aħjar istituzzjoni li tista' tkopri eh, dan is-suġġett. Eżis kollegi eh, diġà bizna ftit il-ħin u il-Kummissarju daqt eh, se jattendi l-laqa tagħna ġifieri jekk joġobkom żommu mal-ħin allokat minn ftit minuti biss. Ezek a javaslatok többségével egyetértek, azonban Grazzi ħafna, se nitkellem fil-qosor naqbel mal-maġġoranza tal-proposti. Jiena naħseb li għanna bżon ta' leġislazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu dwar problemi, problema urġenti għandna skemi tal-pensjonijiet differenti, għandna definizzjonijiet differenti fl-istati membri differenti għalek jekk aħna naqblu li aħna naqblu wiċna ma sfidi differenti per eżempju l-krizi ekonomika mela għanna bżon ta' approċ globali għanna bżon ta' regoli orizzontali dwar riforma fis sistema tal-pensjonijiet irridu aħna nikkonsidraw xi aspetti differenti irridu nkunu kawti hawnhekk irridu noqogħdu attenti għalhekk Peress li eh, in-nisa eh, qed jgħixu iktar u iktar, dan huwa fattur iva li rridu nikkonsidraw ma' fatturi oħrajn u l-kollega tiegħi semmit tlet pilastri li għaw taħt is-sistema tal-pensjonijiet u semmitu ukoll il-fatt li rridu nikkonsidraw l-ispejjeż involuti u għalhekk qed ngħid li għandna bżonn tal-leġislazzjoni unifikata, regoli orizzontali, hemm xi stati membri li joffru l-għażla liċ-ċittadini tagħhom pereżempju fl-Ungerija id-dejn statali dan peress eh, li ħafna ċittadini għazlu skemi privati tal-pensjonijiet. Allura l-istat b'ximot kellu jħallas għal dan. U għalek eh, u koll il-Kommissjoni bdiet eh, proċedura ta' ksur kontra l-Ungerija. Nafu li l-proċess mm, jimxi bil-mod ħafna u huwa għalhekk li aħna ddeċidejna li minflok tlet pilastri jkollna żewġ pilastri forsi mhux l-aħjar soluzzjoni ma rridu aħna nipprovdu soluzzjoni irġenti għal din il-problema. Għanna d-dejn, għanna deficit u rridu nipromovu kol it-kattir fl-ekonomija għanna dawn l-sfidi u għalek id-deċidejna li nħidu dawn il-passi urġenti u naħarġu bizzewċ minn flok tlet pilastri. Aħna senajn l-ċittadini Iva eh, jibqaw taħt skemi volontari ta' pensjonijiet imma sen naħħu dawk privati. Ovvjament, unbat il-kwestjoni ta' l-istat eh, se jagħmel jekk eh, il-persuni jħallu s-skemi privati u jiddeċidu li jażlu l-iskemi tal-gvern. Nishtiq nġbet l-attenzjoni ta'kom u kol għal-fatturi ieħor urġenti li nitolbu li l-Kummissjoni Ewropea toħroġ bi proposta li twassal għal xi unifikazzjoni jew xi passi lejn unifikazzjoni u regoli unifikati. Is-sitwazzjoni attwali il- għada attwali ma nasibx li dis-sitwazzjoni tista' tippermetti l-mobilità ta' drittijiet tal-pensjoniet. Grazzi ħafna Udo. Grazzi ħafna. Grazzi, nixti eh, nirringrazzja għal dan il-rapport. U peress li eh, fadal eh, ftit minuti biss sen zonfir qosor. Aħna hawnhekk qed naraw li s-settur privat tal-pensjonijiet dan mhux l-aħjar soluzzjoni għax hemm riski involuti hawnhekk Meta naraw x'inhu għaddej pereżempju fil-borsa, xaqt najt li dawk li tkellmu qabli għalu li l-iskemi privati mux bil-fors u ma l-aħjar soluzzjoni u uh, prova ta' din il-mod kif żviluppaw is-swieq f'dawn is-snin reċenti li fokaw biss fuq is-sistemi privati. Din kienet diskussjoni li seħet fil-passat fejn inti kellek bżon tajt li kontet tipprova tiġġustifika l-affarijiet, imma naħseb għamilna progress aħna hawnhekk. Issa dwar il-moviment. Jiena ma naħsibx li dan il-moviment falla fil-parlament kena l-pozizjoni tagħna, imma ma kienx possibbli li din il-pozizjoni taddi mill-Kunsill, ġifir tkun approvata mill-Kunsill. Jena naħseb li ħaġa tajba li najdu li n-nis għandhom ikunu jistaw jinnaħku jew jiddeċidu li jihdu l-pensjonijiet mm, tagħhom mill-kumpanija u mm, jihdu dawn il-fondi l-kumpanija oħra. U jiena ma naħsibx li se nitkellmu biss fuq livell nazzjonali naħseb li għanna bżon in wessa u naqra dan l-ambitu tagħna. Mux se jkun hemm l-istess, eh, ma jistax jkollna l-istess regoli ma mux se jkollna l-leġislazzjoni. Għanna mm, problemi fil-Germania, rajna li hemm problemi fi Franza, pajjiżi oħrajn, ħafna kumpaniji u fl-industrija memx għaddima eh, li huma akbar minn 50 sena, ġifiri għal xejn noqogħdu ngħidu li n-nies għandhom bżonn jaħdmu għall-iktar imma jekk ma jkunx hemm postijiet tax-xogħol għal dawn Inti għandek ehm, drittijiet ukoll partikolari per eżempju dritt għal kura tas saħħa u dawn l-affarijiet għandna niddiskutuhom għax jekk le id-dibattitu mhux ħajkun wieħed xir xira ġifiri li ehm, inwesaw l-età ta' rittirar, l-approċċi għandhom ikunu iktar flessibli u il-pajjiżi nordiċi għamlu ħafna progress hawnhekk. Grazzi ħafna, Robert. Grazzi ħafna. Jiena kont qed naħseb qabel biex fuq il-valur miżjud ta' dan eh, din il-Green Paper dan l-isqarja tal-Kommissjoni jiena naħseb li kważi ma tista' tiswa għal xejn għax Is-sistema tal-pensjonijiet titħol fil-prinċipju ta' susserjetà u da' konxja minnu l-Kummissjoni. U il-Green Paper mhux qed tgħid għandhom ikunu il-rol tal-imsieħba soċjali u mhux qed tgħid x'modell ideali li jista' jeżisti qed nikkwota hawnhekk mill-Green Paper imma wara il-Kummissjoni qed tersaq lejn privatizzat l-idea ta' privatizzazzjoni ta' sistemi tal-pensjonijiet li dawn ikunu fondi eh, privati ta' pensjonijiet. Min kull studju internazzjonali li sar juri li il-fondi privati mumiex sodi lanqas għandi hawnhekk opinjoni tal-bank u ħa nikwota il-fat li il-sistema ta' riformi tittiġi wkoll mill-persuna mit-tfaddil tagħha personali. L-istruttura, il-mod tal-pensjonijiet kollox se jsofri mħabba l-fat li s-soċjetà qiegħda xieħ il-fondi tal-pensjonijiet bidlu l-istrateġija tagħhom. U skiener kien semma dan għax qabel il-fondi tal-pensjonijiet kienu b'tali mod li wara li meta inti tikkontribwixxi tkun taf x'se jieħu fl-aħħar. Imma issa dawn laqas dan ma jistgħu jiżguraw il-kontribuzzjonijiet huma indefiniti, ġifir nafu x'qed inħallsu imma ħadd ma jaf imbagħad x'ikun jista' jiġbor fl-aħħar eh, meta wieħed jiġi biex jirtira. Il-fondi tal-pensjonijiet kienu qishom il-panasea bħala kompliment tal-pensjoni, imma minħabba l-kris il-fondi tal-pensjoni wkoll marru taħt ma, em, sofrow marru minn taħt. Rajna f'dan l-ħar sente jew tlieta ħani kwota uh, overall decline in the pension fine, funds ġifiri fil-pajizi kollha dan seħ 30% ta' lassi nizlu fil-Renju Unit, fil-Olanda, fil-Svezja, dawn huma il-pajjiżi li l-iktar sofro. Ħanala għax inti qed mill sinjal biex nala li tkun xi tkun is-sistema u il-professur Arribe mill-Università ta' Bordeaux qal li il-fond tal-pensjonijiet dejjem huma parti mill- eh, l-ekonomija tal-pajjiż. Imma dak li e, meta wieħed irid iqis dak li qed jikkontribwixxi produzzjoni ta' għada pitada. Jiena ma nafx għalli ma raġuni inkomplu naħdmu fuq din il-Green Paper jagħti biss informazzjoni imma ma jiswa assolutament xejn Jiena bla laqli nejt li l-sistema tal-pensjonijiet taqa fil-prinċipju ta' sussidjarjetà u għanda tibqa' hekk. Grazzi. Thank you. Um, Mr. Kutash, you probably haven't enough time to summarize on everything that's been said, but I'll give you the floor for a couple of minutes. Just a brief, brief. Grazie, Sir Kutak. Uh, Grazie għafna, Signora Cern, Ċer, nirringrazzja l-kollegi kolla l-kontribuzzjoni taħħom kif tistaw taraw diffiċli ħafna nsibu eh, xi eh, punti komuni għal kulħadd, eh, ġifier hemm ħafna sistemi differenti fil-pajjiżi differenti u ovvjament il-prinċipju ta' sussidjarjetà se jafetwa d-deċiżjonijiet kollha li se nieħdu imma jekk nixtiequ se niġbed konklużjoni minn dan id-dibattitu jekk irridu aħna nagħmlu xi ħaġa, irridu nieħdu azzjoni ma nistgħux aħna nibqgħu fl-istess għada Xiena, rajt eh, ħafna minn problemi li eh, ħafna għanna imma ftit soluzzjonijiet, smajt ħafna problemi imma kien hemm ftit soluzzjonijiet. Jekk irridu nkunu aħna kostruttivi rridu ovvjament l-ewwel qabel kollox insibu xi tip ta' soluzzjoni. U jena fiduċjus li iva diffiċli imma nistgħu nippruvaw. Grazzi ħafna Sinjura Ċe. Grazzi, grazzi ħafna. E, timetable, l-skeda li għandi qoddimi tajt li l-iskadenza għall-emendi 8 ta' Deċembru f'nofsinhar, konsiderazzjoni għall-emendi f'Strasburgu, jiġifieri fi 17 ta' Jannar waqt laqgħa straordinarja e, li ma tantx seħ eh, Umbat il-vot eh, fil-Kumitat Ekon 24 ta' jannar ħalli bekk ikun hemm iż-żmien għal mm, sabiex dan isir qabel il-Kumitat tal-Impik umbat E, dan jitressa u din il-plenarja ta' frar. Issa, grazzi ħafna, issa sena għaddu għal-punt numru 4 l-ewel skambju ta' e, informazzjonijiet fuq e, derivativi il-kontropartijiet ċentrali u eh, repozitorji ta' transazzjonijiet. Eh, Senaddi jena sa' il- mikrofonu l-sur Langen, il-rapport. Grazzi ħafna, grazzi ċe. Iva, illum għall-ewwel darba se nitkellmu dwar eh, dil-parti ferm importanti tar-regolament dwar ir-regolamentazzjoni Eh, tal-finanzi. Diġa adottajna l-ewwel parti u l-ewwel parti eh, tkellmet dwar il-firxa wisa kif ukoll xi punti speċifiċi. Hawnhekk eh, issa nattendu l-ewwel sessjoni fuq dan id-dokument u il-Kummissjoni Iva għamlet ħafna progress u konsidrat u inkludit ħafna mill-kummenti tagħna ħaġa ferm pożittiva għax aħna provajna niksbu konsens kemm stajna u kien hemm xi dettalji li kellna bżonn naħdmu fuqhom il-proposta tal-Kummissjoni imma xorta waħda tħalli xi affarijiet pendenti, għandna bżonn xi tweġibiet għal dawn l-aspetti u peress li l-ewwel sessjoni nixtieq intenni xi prinċipju partikolari. L-ewwel prinċipju Dil-ħaġa ġi diskussa u kol waqt is-summit ta' G20 f'Settembru tal-2009 saret deċiżjoni għall-iktar trasparenza fuq eh, li ehm, wieħed eh, jipproduċi riskju kif ukoll it-tip tas-suq. Dan ir-regolament jgħid li id-direttivi standardizzati kif ukoll ir-rekwiżiti għal kontrapartijiet ċentrali kif ukoll il-ħolqien tar-repożitorji dawn għandu jkunu fil-qalba tal-affarijiet li qed iseħħu u dan l-approċ għandu jkun globali kemm jista' jkun. Irrid ikun hemm regolamenti li jiġu koordinati ma' pajjiżi terzi u għandna aħna niddu nota ta' l-affarijiet li qed iseħħu fl-Istati Uniti. F'Ġunju il-President Obama iffirma test dokument għatt leġislattiv u eh, se jkun hemm bżonn ta' sentejn għall-implementazzjoni ta' dan l-att fis-summit tal-G20 saret eh, deċiżjoni li fl-ħar tal-2012 ir-regolamenti fuq dawn il-punti għandhom jitlu fis-seħ ġifieri aħna għandna 25 xahar sabiex l ewwel qabel kollox noħarġu bi proposta konġunta għal regolament. mbagħad għandna żmien biżejt biex eh, naħtru korp sa' supervizuri ħalli dawn jistgħu jieħdu ħsieb is-supervizjoni u l-implementazzjoni. Iġifiri dil-ħaġa għandha tiġi konkluża sas-sajf tas-sena d-dieħla għalli eh, għalhekk irridu aħna nivvutaw fuq dan id-dossier qabel ma nalqu għal-btala tas-sajf fi Lulju. Ma nistax jiena nikkummenta fuq e deċiżjoni li tidet ħata tal-Istati Uniti. Aħna tlabna li d-Dipartiment eh, tal-Politiki jaħdem fuq din il-kwistjoni u jipprova jaqbel eh, regolament tal-Istati Uniti mal-proposta tal-Kummissjoni. Dak il-grupp ta' esperti il-biraħ għalu li se il-estu dokument sa l-aħħar ta' jannar id-direttivi clear tal-clearing kif ukoll dawk standardizzati għedin fil-qalba tal-proposta l-kontrapartijiet ċentrali huma importanti kif ukoll ir-repożitorji ta' transazzjonijiet dawn kollha huma importanti rridu aħna innaqsu riski sistemiċi u rridu wkoll nistudjaw is-suq tal-OTS e OTC u għanna bżon nieħdu azzjoni, rridu namlu xi ħaġa l-OTCs kif ukoll il-kontrapartijiet. Rrid ikun hemm ukoll standards vinkolanti fuq livell legali. li għandhom japplikaw għal clearing. It-tielet punt il-clearing bilaterali ta' tranzazzjonijiet mad derivativi għanna bżon nindirizzaw dan il-punt irrid ikun hemm rekwiżita għal atturi fis-suq li jipprovdu informazzjoni marbuta mal-repożitorji ta' tranzazzjonijiet jew inkella għandhom jagħtu rapport lil kol korp involut. Naħar punt irrid ikun hemm informazzjoni fuq il-pożizzjonijiet totali u l-autoritajiet għandhom ikollhom aċċess għal repożitorji kummerċjali. E, l-obbligu tal-clearing u li jisiru rapporti dan l-obbligu u għamek għall-istituzzjonijiet finanzjarji jekk mux qed isir kummerċ tad derivativi jekk dan mhux se jgħaddi minn ċentru tal-clearing mela dawn għandhom jieħdu miżuri sabiex inaqsu ir-riski. Fil-proposta tal-Kummissjoni naraw li em, referenza l-pożizzjoni tagħna ta' Ġunju u eh, din il-pożizzjoni għandha bżonn toħroġ bi livell massimu eh, ta' informazzjoni kif ukoll il-clearing tal-informazzjoni, punt li vera għandna bżonn niddiskutuh hawnhekk, punt kruċjali, punt li ħadd sissa marnexxilu jew ħadd ma xtaq jikkummenta fuqu. U għalek għanna bżon ta' iktar informazzjoni fuq dawn il-valuri tal-livelli massimi. U jena naħseb li importanti li kolna kriteri sabiex noħol u dawn il-valuri tal-livell massimu mill-autoritajiet un bat iktar tart mill-esperti. Dawn għandhom ikunu inklużi forsi bħala annes fil-regolament. U ħadd sissa wera xi tlestija li joħroġ bi proposta fuq dan il-punt. Dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji li nista' ngħid jiena li dawn għandhom ikunu dawn għandhom bżonn ta' kontratti għalli jiggarantixxu jew jagħtu garanzija li mm, ta' riski jekk ikun hemm riski U dan għandu jiġi inkluż fil-proposta li għandha xaqsam ma' threshold ma' level massimu. Il-kuntratti kollha tad derivativi għandhom jiġi reġistrati ma' repożitorju tal-kummerċ għalli bekk nistgħu naraw eżatt xet isir fis-suq. Jiġifieri għandna bżonn proċess ta' reġistrazzjoni għall-Unjoni Ewropea u hemm korp privat e, eh, fl-Stati Uniti f 2007 2003 wara problemi ta' suq finanzjarju dan il-korp inħoloq u eh, dan mbagħad ħa sem mhux ħażin tas su eh, imma din il-ħaġa ma mal-kriterji Ewropej imma fis-suq eh, tal-Istati Uniti issa dan il-korp għandu xi 80% tas-suq u għalhekk il-kwistjoni prinċipali hawnhekk tajjeb li din ħaġa taqa' taħt responsabilità tal-Unjoni Ewropea tal-Istati Uniti jew għandha taqgħu wkoll taħt responsabilità tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa li tistudja il-prezzijiet eh, ta' dawn ir-repożitorji imma Għanna bżon naċċertaw li l-autoritajiet Ewropej ikollhom aċċess. Dan huwa punt kruċjali. Diġà jiena kont involut f'ħafna dibattiti eh, mal-esperti fl-Istati Uniti eh, u mal-korp tagħhom u jiena pala persuna mill-Ewropa, ġifieri barra mill-Istati Uniti kelli bżonn nara u stajt jiena nara l-affarijiet li saru u dak li nistaw namlu bi Reġistru Europo. Issa rekwiziti għal dawn il-clearing bodies fil-Unjoni Ewropea ħajkun hemm kriterji kriteri ibsin eh, dwar il-governanza u li jitnaqqas ir-riskju ġifiri se jkun hemm regoli ibsin dwar il-governanza kif ukoll ir-wol tal-korp mm, li se jkollu il-kariga jieħu ħsieb kollox il-korpi differenti dawn ir-woli se jkun hemm definizzjoni ċara tagħhom il-ġestjoni tar-riskju eh, se jkun hemm korp ġifiri eh, involuta hawnhekk li se jmexxi kollox u rridu wkoll nitkellmu dwar is-CCPs u ir-regoli ta' ġestjoni ta' dawn is-CCPs. Dawn is-CCPs għandhom bżonn ta' regoli stretti supervizori għandhom bżonn jikkonformaw mal-livell Ewropew għandhom bżonn jkollhom xi 5 miljun euro u jiena nixtieq nipproponi li jkollhom iktar flus Punti ħor importanti fil-proposta eh, li għatirit jiġi diskuss il-kwestjoni ta' interoperabilità autorizzazzjoni għandha tkun meħtieġa jekk il-kontrapartijiet ċentrali jixtiequ jalqu ftehim. Dawn għanna jkollna forma waħda biss Is-suq huwa wieħed ikkomplikat għalhekk għandna ngħidu li il-valuri nominali fl-aħar ta' l-2009 kien ta' 56 biljun dollaru, skużani, 615 eh, biljun dollaru. U eh, din il-ħaġa tfisser xi ħaġa differenti differenti għal dawk l-istati membri jizzar, Jekk intkom taħsbu dwar l-istati membri jizzar u l-interoperabilità ta' dawn, umbat l-ispejjeż u aspetti oħrajn għandhom jiġu użati, eh, speċjalment jekk inqablu situazzjoni ma' dak l-istati membri il-gwar dan l-ħagġa tiġi diskussa fil-konsil, fil-gruppi differenti ta' ħidma jitkellmu dwar l-interoperabilità u l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet differenti. U kif din il-ħaġa tista' tiġi koperta. Jina diġa tkellimt dwar l-importanza tal-repozitorji ta' transazzjonijiet U l-Autorità Ewropea ta' Supervizuri għandha jkollha aċċess għad-data u jrid ikun hemm standards għal reġistrazzjoni aħna għandna l-esma l-esma li se tkun responsabbli għal dawn il-ħidmiet partikolari u mbagħad hemm il-kwistjoni ta' ħarsien tad-data. U e, nafu li d-data għandha tiġi mħarsa, għandha tkun sikura U dan huwa punt importanti ħafna da diġa rajnieħ fid-dibattitu li kellna dwar Swift fil-Parlament. Aħna edna li l-ħarsin ta' data importanti ħafna ma nistawx nissottovalutawh. U dan għandi kun dan il-ħarsin irid ikun importanti wkoll għal din it-tema li qed nitkellmu dwar issa Għaddon dawn il-repozitorji biex natikom issa taqsira ta' dan il-regolament, nishtiq najdilkom li aħna għanna bżon nilqaw dan il-regolament, specialment peress li ħafna mill-idejat tagħna ġew inklużi, imma mhux biss minħabba dan, imma jiena naħseb li dwar il-clearing, kif ukoll ir-rekwiżiti għat trasparenza, jiena naħseb li nistgħu nkomplu ntejbuh dan ir-regolament. Punt wieħed kruċjali ta' dan ir-regolament l-atti delegati għal kummissjoni dan il-punt dejjem jiġi diskuss fil-Parlament, meta eh, speċjalment brabta mal-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill dem kwistjoni dwar jekk rritu ikun hemm trasferiment lejn kull kummissjoni, ġifieri rridu nitkellmu dwar l-atti delegati, iva hemm ġustifikazzjoni jekk qed nitkellmu biss dwar aspetti tekniċi, imma xorta waħda rridu ngħidu li dan l-abbozz tar-regolament jekk inti eh, dan se tinterpretaħ ek, kull ma qed naraw u nitkellmu dwar huwa regolament għafas. jekk inħarsu lejn l-iskeda ta' żmien, mela dan l-abbozz għandu jiġi prezentat eh, fl-aħar ta' jannar bidu ta' frar diġa ħna tkellimna dwar iż-żmien u id-dati rridu aħna nistennew minn l-esperti sabiex jagħtuna rapport, ġifieri tridu żommu dan il-punt quddiem għajnejkom u għandna jkollna aħna vot ehm, sa Lulju u jiena naħseb li għanna bżon nkunu nistgħu nieħdu azzjoni sa laħar ta' l-2012. Jiena flimkien ma' tim tiegħi diġà għamilna ħafna, diġà konna involuti f'ħafna laqat, għanna ħna firxa ta' proposti bil-miktub li rċevejna minnajr ma tlabna għalijom U tkellimna ma' shadow l-ħaddima mhux biss dwar l-iskeda ta' żmien u d-dati ma' diskutejna u kol li natu informazzjoni li dawk li huma interessati u għanna kwestjonarju u kol baxar mistoqsijiet u batna dan il-kwistjonarju li dawk kolla li kienu interessati u tlabnijom li batu tweġibiet sal-22 ta' novembru ġifiri l-ġimma l-oħra sal-ġimma l-oħra u um, iċevejna jiva xie tweġibiet anka wara din id-data Kien hemm mistoqsijiet dwar li eh, l-ambitu jiġi emendat u smajna wkoll dwar li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fl-aċċess u mbagħad kien hemm il-kwistjoni ta' informazzjoni dwar il-valuri tal-clearing Umbat kienem saru proposti dwar li l-istruttura ta' supervizjoni tiġi mtejba, per eżempju li nwaqfu korp taħt artiklu 14, umbat saru kummenti dwar kooperazzjoni bejn l-autoritajiet ta' supervizuri, umbat kienem il-kwistjoni tal-at Frank Dodd, eh, u eh, kif dan l-att Amerikan jorbot ma testa tal-Kommissjoni, mbagħad il-kwistjoni tal-pajjiżi terzi u kol, mbagħad eh, kien hemm il-kwistjoni ta' interoperabilità u ir-riski eh, sistemiċi u ir-rabta bejnietom Umbat kien hemm eh, mistoqsija dwar l-istruttura ta' tranzizzjonijiet, umbat kien hemm mistoqsija oħra dwar eh, l-informazzjoni u l-iskambju ta' data. Kif ukoll mistoqsija dwar firxa ta' artikli. Umbat xtaqna aħna valwazzjoni ġenerali tat test jiet jieġi jiġi proposta hawnhekk. Irċevejna 49 tweġiba għal dan l-istħarriġ tal-kwistjonarju li batna 45 instabu qdimi hawnhekk fil-fajl li għandi qdimi smajna mill-istati membri, mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi, mill-korpi tal-clearing, assoċjazzjonijiet, kumpaniji differenti u rċevejna tweġibiet ukoll minn dawk involuti fis-suq tal-finanzi, fondi tal-proprjetà, pensjonijiet u ftit banek ukoll. Xi Xieħut minn dawn il-pożizzjonijiet intbatu fissem l-assoċjazzjonijiet kif ukoll individwi għalhekk nishtiq jiena najt il-kollegi tiegħi li ġalla darba naqrawhom kollha dawn il-pożizzjonijiet dawn se nagħmluhom tempoġuhom fuq l-internet u se nibatuhom li shadows kif ukoll lil eh, kull min huwa interessat. Tistgħu intkom tistudjaw dawn il-kwistjonarji għalhekk biex nala nixtieq nagħmel xi kummenti fuq eh, in-negozjati fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill. Dawn il-taqgħu fl-darbiet se jiltaqgħu eh, raba darba qabel il-miliet matul il-presidenza Belġja, anzi il-presidenza ħat ħatamel ġabra rabta mir rapport din din kwistjoni tal-clearing di skont il-proposta għandhom jaraw xinumma l-approċċi differenti għal dan il-clearing top-down, bottom-up xej jiġi diskuss il-Konsill ukoll qed jara min qed juża il-prodotti derivattivi fil-swieq finanzjari qed jitkellmu wkoll fuq l-ammonti massimi thresholds l-autorizzazzjoni biex wieħed il-ġessi CCPs Eh, dan din l-entità l-ġdida ta' kontrol qed jaraw li din tista' tkun problematika u għaw min qed jaħseb li jekk mhux se jsir ftejjim fil-bord se jkun hemm problemi. Dan l-artiklu 14 eh, għandu jkun eh, il-bażi din l-entità għandix bżonn ukoll permess ta' bank m'għandix kun licenzja ta' bank qed jgħid il-bord tkun bżonn juża imma wieħed irid ikun ukoll kollu aċċess għal fondi tal-Bank Ċentrali. Ġifiri, u għet jista jimmaġina xenari għandek il-CCP su anki l-Bank ċentrali. ċifiri, dan kollu jrid jiġi diskussu kol mal-ECB. Umbat, xinejdu għas-CCPs minn pajzi terzi? Reċiproċità fejn kif titħol? proċeduri ta' rekonoxximent ta' arfin simplifikat, jekk is-sitwazzjoni wieħed jista' jxabaħ dak li jeżisti fl-Istati Uniti kol, għax fjen, mux mhux daqshekk faċli li wieħed jieħu l-awtorizzazzjoni fil istati Uniti meta tiqabbel ma kemm hija iktar faċli fil-Ewropa. U ukoll problemi mal dawn il-repozitorji. Eh, nisperaw li l-Kunsil, Kummissjoni, l-Parlament qed jimxu lejn l-istess direzzjoni nirringrazzjahom tal-attenzjoni ta' kongrazzi. Grazzi ħafna. Kienet tuħdu fors imma bħala introduzzjoni biex tgħidin eżattament fiex edin anki eh, wara rapport, l-ewwel rapport jekk naħseb tajjeb li titkellimna fit-tul. Udo, Leonardo mux ija ta' unse titkellem għannom tijaw xek. Udo. Iva, grazzi ħafna. Ringrazzjaw eh, il-kollega. Leonardo Domenici, il-Shadow, ma jistax jiġi għatana tagħna llum ħabba temp. Aħna l-ewwel net nibdew billi nirringrazzjaw ħafna minn qalbna lir rapporter għal pożizzjoni tanċara li ħareġ <clears throat> biex nibdow dan id-dibattitu. Fil-grupp tal-SND nistgħu ngħidu li aħna se nappoġġjawha. Aħna sodisfatti ħafna kif qiegħed jaħdem fuq dan is-suġġett, imma Sur Langen dan biss japplika biss sakemm ir-rapporter iħoss li għanna bżon um, klima ta' regolamenti stretti u ma jiskoraġġax ruħu bizmin. Aħna sodisfatti li naraw li nija um, proposta għal regolament mux għal direttiva. Imma naħseb ta' min semmi, għax importanti, kemm huwa kemm teżisti din id-diskrezzjoni fil-komitoloġija. Aħna ma rridux nirrinunzjaw għas-seta tagħna. Irridu nkunu nafu x'qiegħed għaddej bikbar dettall u dan konna edni u kol meta kellek il-rapport fuq l-inizjattiva tija, konna diġadna dan, li mux sow. Fl-opinjoni tana fejn il-riski ċentrali ma jiddaħlux ġifiri l credit insurance, il-commodities. U anki l-affis li dawn se jitħlu fil-direttiva tal-abbuż tas-suq. Imma xorta aħna nasbu li l-autorizzazzjoni rridu nsemmuha xi ħaġa sempliċi, rridu li l jkollha eh, rwol importanti kif qed tipproponijent. U ma rridux li ir-rwol tal-ezma ma jkunx daqshekk importanti, anzi jiġi imtaffi CCPs irridu naraw li kolom likwidita bizzejiet li ikunu jistaw u kol jifunzjonaw fil-swiq eh, privati kif ukoll ta' il-Bank Ċentrali. Pero wieħed irid jifhem x'iridu nfissru bil-adequate setup tal-private um, requirements naraw eżattament x'inhuma il-kategoriji il kollha ta' CCPs. Issa, xinejdu fuq istanzjonijiet dan kollu se jiddependi fuq ir-rol li se tieħu l-eżma. Sabiex l-affarijiet ikunu ġusti. Ir-rol ta' non-financials. Jina hawnhekk naħseb li rridu nsemmu ir-riski u naħdmu għabbażi tagħhom u mhux ngħidu bil-qoddim li dawn mhux ta' periklu. Mżon naraw eżattament id-daqs il-prassi li jużaw kummerċjali. Umbat, kif se naqblu mar-regoli tal-Istati Uniti? Eh, hawnhekk li ħaġa importanti jkollna l-affarijiet ġusti. Ma jistax jikona regolamenti inqas serji. Is-sur Langen se jkompli jispjegana fuq dan nispera u l-istess meta wieħed iqabbel mal dawn il-repozitorji ta' transazzjoni fl-Ewropa. Għalissa ħani għafaw, tajt aħna qegħdin nistennaw li konna approċ konstruttiv li konna iġifiri riżultati tajbin biex nagħtu regolament b'saħħtu. Pascal. Jina, ħafna drabi nitkellem wara liberali, u ma konċ les li nitkellem issa. Mux se nitkellem fit-tul. Għax ħafna affarijiet eh, diġant għalu ma sur minn sur langin u anki sur men. naħna naqblu ġifiri ma dak li diġan tqal. Pero għan nsemmi tlet aspetti l ewwel l-aċċess għal likwidità tal-Bank Ċentrali peress li bidlu il-loġika iġifiri ma jkonix riskju l-riskju fil-fat li ġab għal-krizi għaxħat ma kien ijat il-riskju. Għawnek et narraw li dawn l-entitajiet sistemiċi, il-CCPs, inkunu nistgħu nabbinawhom ma' likwidità tal-Bank Ċentrali meta jkun hemm il-problemi. Ċifra hawnhekk huwa punt importanti ħafna dan qed iqajjem ħafna dibattitu fil-Kunsill u naħseb se tkun il-parti ċentrali tad-dibattitu tagħna. Punt importanti ieħor kif qal il-Sur Langen hija il din il-kwissjoni kollha ta' l-interoperabilità. U mhux inqgħod infettaq fid-dettalji f'dan l-istadju ma irrid ngħid li peress li il-loġika hija li nikkonċentraw ir-riski f'post wieħed biex nkunu nistgħu nimmonitorjawhom u nivalwawhom, jekk nidħlu f'loġika ta' interoperabilità bejn is-CCPs, inkunu qegħdin noħolqu diffikultà kbira kwantu għall-evalwazzjoni tar-riskju sistematiku li kienu qegħdin li jkunu qed iġibu dawn is-CCPs għax irridu naraw eżattament fej jidħol u ma nkunux nafu min ikun jista' jreġixxi jekk ikun hemm problema. Għalhekk Jina naħseb li law rridu nillimitaw kemm jista' jkun l-interoperabilità bħala linja tal-bidu. Jew kellek nitlu għalija jrid tkun hemm kriterji li jorbtu. It-tielet punt huwa fuq ir-rwol tal-eżma. Bħala istituzzjoni Eh, għanna maġġoranza u ġilidna biex nirnexxinna li dan il-pakket ta' supervizjoni jkun wieħed strett imma qegħdin nikre nħolqu xi entità ta' tkun joħroġ li s-supervizjoni ta' CCP tissir direttament mill-lesma' u mhux minn xi sistema xie entita intermedjara għax dan ikun iġib ħafna iktar inċertezzi bejn il-livell Ewropew u dak nazzjonali. Jekk aħna nħallu l-interoperabilità bejn is-CCPs, iktar u iktar għandna bżonn supervizjoni Ewropea, ġifri l-esma. L-aħħar punt il kompetitivita kompetitività bejn is-CCPs Aħna se noqogħdu attenti ħafna fil-dibattitu fuq dan il-punt, imma naħseb dan jgħod anki għalik għax mir-rapport li inti jgħat responsabbli tiegħu qed naf li inti qed tagħti eh, każ dan il-punt bejn il-konkurrenza, il kompetivita bejn is-CCPs li ma jistax isir skont l-elementi li kun għedin jiproteġu s-sistema minn eh, riski zejiet il-collaterals, dawn l-affarijiet kollha li jizguraw li jkunaw miżura eh, li tkun ukoll qiegħda tiċċekkja ir-riskju ma jkunux qed jikkompetu bejnietom. Dan ovvjament trid jorqod ċar fir-regolament. Jew nkella toħorġu l-esma eh, lix li hemm ir-regolament stessa sabiex nevitaw li CCPs jkunu qed jagħmlu xi forma ta' arbitraġġ bejnietom jew jkun hemm bżonnu dan l-arbitraġġ ta' bejnietom dawn huma l-idejat li l-kbar li tal-ewwel jiġu f'moħħi li forsi tajjeb li niddiskutuhom, naħseb li taj nilħu maġġoranza fuq dan id-dokument. Anki jekk forsi fuq ċerti affarijiet bħal interoperabilità u l-esma u l-kunsill jista' jkun hemm li jkun hemm dibattitu jaħraq. Grazzi ħafna. Thank you, Kay. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, nirringrazzja r rapporteur Jinnaħseb li l-introduzzjoni tiegħu kienet tkopri ħafna mis-suġġetti ewlenin li rridu niddiskutu. Nirringrazzja għalmu ta' kif u qed jibda dan ix-xogħol il-fatt li għandu l-questionnaire jiena verament nistana bil-ħerqa li nara l-kummenti riżultati tal questioner Naf li manni għanna numru limitat ta' ħin imma tajjeb li nersqu lejn opinjoni li nkunu nistaw naqsmu bejnietna. Anki jekk għanna eddejat politiċi differenti tajjeb li forsi u lejn xulxin l-uffiċi tal-Shadows ilhom ukoll jaħdmu naħseb li l-assistenti qegħdin eh, f'punt importanti eh, kellhom diskussjonijiet bikrija u tajjeb l stadju li qegħdin fih. ċertu kummenti bażiċi għanna eh, dokument tajjeb minnant il-Kommissjoni li rridu naħdmu fuqu u jurik biċċar kemmi infetħet il-konsultazzjoni. Il-komment u li nitijaj huwa li it-terminoloġija tal-OTC forsi rridu ninsowa, għax rridu nirreferu għal prodotti derivati kollha. Ġifri mhux biss għall otcs imma kollha, speċjalment minħabba suġġerment tal-G20 huwa li l-OTCs fi u nagħmluhom fl-organized venues. Ġifri dan l-ispazju għandu jonqos nirridu naħsbu fil-prodotti kollha u mhux noħolqu klassifikazzjoni bejnietom naħseb il id-dokument ikun iktar b'saħħtu. Dwar l-eżenzjonijiet naħseb għad għanna ħafna x'naqtfu, ħafna xogħol biex l-entitajiet mhux finanzjari jkunu jistgħu verament ikunu effettivi il-funzjoni tal-teżor tal-kumpanniji li ma jmux l mill-attività kummerċjali ta' ċertu entitajiet. Jiena ili nirċefi ħafna lobby mis-settur tal-enerġija għax dawn ħafna drabi nikkonsidraw li xogħol taħħom jidħol fil-funzjoni fil ta' treasury, ta' teżor. Għalhekk irridu nagħmlu distinzjoni l-istess mod li stati membri għamlu għamlu din id-distinzjoni fil-trading u d divizjoni ta', ta, ta dawn l-attivitajiet kummerċjali u naraw ġifri dan li mur skont il-liġijiet u r-regoli li għanna għad-divizjoni tagħhom. Issa nixtieq insemmi l-investituri u tħassib li għandhom mhux biss fil-Renju Uniti ma fl-Ewropa kollha. L-idea li hemm bżonn inħallu s-segregazzjoni tal-kontijiet tal-klijenti u dan fl-iktar livell qoli. Jekk għandek klient li jrid iħallas iktar, sabiex l-accounts tagħhom ikunu segregati minn klijenti oħra, jina ma narax għalfej għanna dan ma nħalluħx. U ovvjament dan mandux ikun ħafna iktar ola. Għandhom iħallsu xaġa iżjed imma mandux aħna m'għandniex nidiswadu billi nagħmlu prezzijiet għoljien. Naħseb ukoll huwa importanti li għandna Eh, deskrizzjonijiet twal fuq il-tip ta' assi li għandhom jistaw jiġu jitlu fis ccps ċertu klienti il-fondi ta' pensjonijiet tal-kompanji tal-assikurazzjoni. Hemm il-margins, il-city margins u l-variable margins. Għalhekk rridu naraw x'tip ta' assi għandu jaddi ikun aċċettabbli mis-CCPs Naf li bħalissa l-affarijiet mhumiex ċari jiddependi ħafna ma' min tkun qed tiddiskuti u tip ta' klijenti li kollhom mhux qed isir bażi non mhux diskriminatorja bħalissa ġifri għandhom kategoriji ta' assi differenti għal collateral. Hemm bżonn bilanċ għalek biex dak li naqqas il-riskju eh, sistematiku bej prodotti ċari imma rridu naraw eżattament jekk ma jkunx hemm riskju jkun hemm riski differenti per eżempju fis-suq tal-foreign exchange. Hemm bżonn li nagħmlu dan id-dibattitu nidħlu ftit iktar fil-fond fuq dawn l-assi speċifiċi. Hemm bżonn li ikonna trattament differenti skont il-prodott. Ovvjament meta dan il-prodott imur ukoll eh, fil-proċess ta' clearing. Il-kollaborazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti għadu għaddej dialogu jaħraq ħafna, imma ir-regoli tad derivativi għandu tlet pilastri. Hemm il-mid review, il-mod kif qed nagħmluh bħalissa u hemm il-capital requirements dan kollu mux qed jiġi ċarat. Irridu għadu attenti li b'dan id-dialogu mal-Istati Uniti kollox għandhom qed jieħdu f'pakkett wieħed li aħna ma nsibux ruħna f'problemi kbar. Aħna nix bżon soluzzjonijiet li jiġu mill-Amerika, għam bżon soluzzjonijiet jittena, tana stess naraw li ma nkunux qed insofru l-konsegwenza eh, minħabba situazzjoni tal-Istati Uniti. Naf li hemm ċertu tħassib jekk inti counterpart imsiħeb Amerikan u għandek bank Eh, Amerikan li eh, għed titratta miegħu jew kella inti kumpanija fl-Ewropa li għandek l-istok. Eh, fejn taqa inti? xi ekwivalenza fir-regoli li forsi se nidħlu fihom jekk inti għandek regolament b'entità Ewropea għandek l-ekwivalenza minnaħa Amerikana. Dawn l-affarijiet mhumiex ċari skont ma minn nitkellem affarijiet jorġu differenti kemm għal regolatur kemm ukoll għal entitajiet oħra. Hemm bżonn noqogħdu attenti fuq dan. U rridu naraw li l-entitajiet Ewropej ma jiġux regolati biss minn naħa l-Amerika. Is-CCPs Ewropej u, u repositories ukoll Ewropej hemm bżonn niżguraw li jkollna l ekvivalenza għalina meta nitkellmu mbagħad fuq repositories u CCPs Amerikani. Um, diskussjoni serja dwar ugwaljanza. Aħna għanna uh, eh, exposure ugwali fis-swieq bħall-Amerikani għalhekk għandna nkunu imsieħba ekwivalenti u mhux um, inqas. Jekk nagħmlu dan ikunu fid-direzzjoni tajba u qed nara li dan il-Parlament qed jaqbel qed naqblu bejnietna tajjeb li għaxek niżguraw li jkollna regolament b'saħħtu. Nirringrazzjakom. Thank you very much, uh, Kay. Um, I'm actually... Grazzi Kay, Jena, il Fisam il-grupp għalde. U għalek id-deċidejt li nistenna ftit sakem jitkellmu l-oħrajn qabel ma nitkellem jiena li jista' jkun spiċċanna l-ħin. Jina mod ġenerali naqbel ma dak li ntqal il-proposta tal-Kummissjoni hija proposta li mhixha f'direzzjoni tajba u konsidrat ħafna mill-miżuri li ġew imresqa fir-rapport fuq inizjattiva propja tas Sur Langen. Iżda hemm xi oqsma illi tiġilhom kjarifika u rridu nirfinawhom ukoll u diġà tkellimna dwarhom. Dak l-għandu xaqsam il-clearing u CCPs Jina naħseb illi rridu aktar referenza mek fir rigward ta' eh, dak illi jista' jiġi klerjat u kif default management qed jiġi amministrat, jiena naħseb li default management huwa parti mill-protezzjoni tal-klient. U dan kollu jingħaqad mal-kwistjoni ta' likwidità tal-Bank Ċentrali. Naħseb li huwa importanti immens illi aħna noħolqu sistemi fejn aħna nkunu qegħdin nistennew is-CCPs illi jkunu jistaw eh, jadissu għal Jena Jiena ma naħsibx illi ill minħalla 16 tawna l-kompitu illi nħolqu sistema illi b'mod automatiku titrasferixxi il riskju ta' kull problema lil minħalla 16 permess tal-Banek Ċentrali. Jiena naħseb illi eh, xi drabi qed nirriskjaw illi dan nagħmluh. Dawk illi qalu l-maniġar tar-riskju irrid jitpoġġa fil-qalba ta' dak kollu li nagħmlu għandu raġun. Iġifieri irdu naraw dan biex nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna mbagħad irridu niżguraw illi aħna ma ngħidux illi qed nagħmlu l-affarijiet aktar siguri billi l-istat ikun eh, responsabbli għal kollox. Meta naraw jekk il-kontratti jistgħu jiġu klerjati huwa tajjeb li naraw x'numa l-ispejjeż tal-clearing u l-impatt fuq il-kompetittività jina naħseb li dan jista jidaħanna f'xiftit tal-awċ fil-konfronta Marawni jek nistaqsu l-ezma biex kun inkarigat minn dan. Irdu nitrattawa mill-qrib. F'artiklu 5 l-aċċess għal CCPs naħseb illi hemmhekk irdu ndirizzaw il-kwistjonijiet tal-liċenzji esklusivi għall-indiċi u l-vinkolar mal-execution venues jina naħseb l-interpretazzjoni titkun tkun irri aħna irdu nfissru b'non discriminatory illi tkun xi ħaġa wiesa mifruċa u ma rridux illi ikun hemm metodi oħra. Dwar l-interoperabilità naħseb li dinja xi ħaġa komplikata xi ħaġa rridu nimmiraw għaliha u rridu nitrattaw b'ċertu kawtela li ma niġġar ta' riskju irrit jitpoġġa fil-qalba tagħha li xi soluzzjoni mhijiex it-trasferiment tar-riskju għal min ħala sit-taxxa. Dwar ir-rapportar tal-data jiena lesta li naqbel li aħna neħtieġu l-rapportaġġ fuq kull pożizzjoni derivati huwa negozju internazzjonali aħna rridu niftakru li rridu nkun nafu x'qed jiġri fuq bażi internazzjonali u għalhekk huwa importanti li konna konnessjoni xirqa mal-repertorji u aħna ma netħlux min għandu l-iktar poter, aħna għanna tagħna l-Istati Uniti għandhom tagħhom, aħna mhux ħanamlu skambju ta' dejta kif diġà intqal minnaħa ta' kej. Għaliex hemm żewġ għanijiet għal dawn it-transazzjonijiet u aħna ma nistgħux ngħidu li l-entitajiet il-kol ikunu f'ġurisdizzjoni partikolari. Irdu kunu sensittivi dwar dan irdu niżguraw li aħna naħdmu id fid ban globali, jiġifieri illi niksbu id-dejta. Erdu niftakru wkoll il ġbil ta' data biss ma jamlekx sigur. Dak li għamlek sigur u għalli kollok il-faċilitajiet xirqa biex inti tkun tista' tistaqsi dwar din id-data. Il-ġbir ta' data għalhekk magħha jrid ikun hemm ukoll it-teknika kif inti ser eh, tistaqsi dwar din id-data biex inti tikseb il-benefiċċji tal-fatti li ġbarta għaliex jekk le dawn ikunu spejjeż żejda minn għall ebda għan. Dwar is-sanzjonijiet għal darboħra għanna l-kas maroni u jena dwar dan ma nafx jekk l-ezma tkun karikata minnu tagħmel rakkomandazzjoni għandi ħsibijiet tiegħi dwar dan u din xaġa li nista' nesplora xi ftit. L-eżenzjonijiet diġà semmew kemm tal-entitajiet kif ukoll ta' ċertu klassijiet naħseb li dinja xi ħaġa li għal darboħra aħna irridu nagħmluha irridu nitrattawa taħt dan il-heading ta' risk management. Ma rridux ġelu li kunem ħafna spejjes. Importanti li dan jissieħeb ma' leġislazzjoni l-oħra u koll, irridu nizguraw li taħt artikolu 8 aħna irrikonoxxejna il-teknika ta' trażin ta' riskju. dan il-mir Irdu niżguraw li aħna jkollna l-istess kunċett, l-istess ideat meta naslu għad direttiva dwar rekwiżiti kapitali. Għaliex din hija xi ħaġa li ser tingħaqad, ser tingħaqad ukoll ma' dak illi aħna ser nagħmlu f'Mifid. Daku dak kollu li kelli ngħid sissa, dak kollu li xtaqt ngħid diġà ntqal u jiena naqbel ma' ħafna ma' dak li diġà ntqal. il ma li jmiss, is-sur Klut mhux hawnhekk, is-sur Xuntis. Tista' tibda inti mela pala il-shadow effettiv fi sam il-gwe. Mbagħad għandi Peter Skinner, Vicky Ford u Jean Paul Gauzes. Ek jogħġbok Nicholas. Grazzi tassew. Iva, kif għadek kemet kien hemm il-rapporter tal-lingwe li suppost għamel dan imma mhux ma setax jiġi Brussels. Però aħna l għonnet jina jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja Sur Langen għal mod ta' kif huwa ippreżentana din il-kwistjoni kollha dan is-suġġett. L-ewwel reazzjoni tiegħi hija li ngħid għodu attenti li l-Kummissjoni tider ma triċ taffronta din il il-kwistjoni kollha mill-lat politiku. Ma nistawx inħarsu lejn din il-problema biss mill-lat xjentifiku u l-lat tekniku. Il-kriżi li n-nies l-umanità qed tgħix bħalissa hija dovuta għal mod ħażin kif kif ħadmet is-sistema finanzjarja t naraw ġara fil-Greċja, l-Irlanda, ma nafx sa minn sejn missu jintlaqat ħażin u jisfaxxa imma dan kollu għal riżultat tal-mafjużi li jaħdmu fil-swiq finanzjarji u l-Kommissjoni edha tirrifjuta tiffaċċja l-problema u permezz ta' entità ta' regolament jew sorveljanza taħseb li nistaw nsolvu l-problemi kollha, problemi li l-om għanna mill-2008 jassa. Għalek jina u koll naħseb li u importanti li noħolqu xaħġa ħaġa iktar b'saħħita, Xi ħaġa iktar stretta meta niġu għal eh, sorveljanza. Imma ma rridux naslu li jkollna prodotti derivati li joħolqu kriżi ġdida, jekk dan jiġri bis-sistema ta' sorveljanza qawwija li jkollna nkunu nistgħu naġixxu mal-ewwel. Dan irridu ngħidu naf li kien hemm kummenti dwar is-sigur oħra dwar is-sigurtà li jrid ikopri wkoll il- entitajiet prodotti ġodda li mhumiex standard il-prodotti ġodda li eh, forsi jinħol u kol biex jelbu ir-regoli hemm bżonn verament kif diġà qalu l-kollegi s-sorveljanza tkun waħda b'saħħi ta' qawwija stretta biex inkunu nistgħu niċċekkjaw dawk ukoll li, li jaħdmu minn pajjiżi terzi biex ma jkunx hemm distorzjoni jew noqqas ta' bilanċ. Għalhekk dan ix-xogħol hemm bżonn jiġi ċċekkjat mill-entità Ewropea ta' regolamenti anki meta x-xogħol ikun ġej minn pajjiżi terzi jew kun qed isir f'pajjiżi terzi sa niqafam għalissa. U s-sur Kluto li jagħmel ir-rapport tiegħu nimxu verament li kooperazzjoni kostruttiva ħafna. Um, uh, uh, Grazzi, Grazie, l-Onorevole Skinner jina nishtiq nirringrazzja l-Verlajn għal-ħidma tiegħu. L-approċċ tiegħu kien wieħed komprensiv. Nixtieq nitkellem dwar tliet kwistjonijiet. Il-permessi tas CCP mod partikolari. li sur Langen jafhom sew. U bħalissa fit-test tal-Kommissjoni din hija trattata bħal opinjoni konġunta li teħtiġi l-unanimità. Iżda jekk aħna ma nistgħux nilħu l-unanimità u nafu kif jaġixxu eh, regolaturi u ma spiss ma jikspux l-unanimità fost 27 jew ikunu kemm ikunu, mbagħad leżma suppost hemmhekk tintervjeni. L-idea li leżma tintervjeni mbagħad ikun hemm vot kwalifikat sempliċi, naħseb illi din l-idea jkolli ngħid hija xi ħaġa li hemm qed jittama li ser issir. Iżda Dawk li ser ikunu parti minn dawn il kolleġi ser ikunu banek ċentrali fejn l-eżma manda lebda setta fuqhom. U għalhekk jekk xaħat minnhom jgħid le x'inhu l-pass li jmiss. U għalhekk hawn komplikazzjonijiet hawnhekk illi mhux jagħmilha mhux fattibbli biex aħna nadottaw din l-opinjoni konġunta wara li għattajt 12 xar fi struttura supervizora flimkien mal-kollegi tiegħi fejn rajt proċedura ta' tilwim fejn eh, vota dan l din il-parlament biex ikun jista wassal diskussjonijiet fil-kulleġġ flimkien ma' supervizur jina naħseb illi huwa biżejjed illi nużaw dan qabel ma nivvintaw xi ħaġa ġdida. Jina minix nitlob skużax qed dan lill-Kummissjoni, Nista' din xi ħaġa li jiena innu tajta irridu noqodu attenti u ma nħallux ċertu affarijiet isiru minn wara darna. U ċertu affarijiet li jmorru kontra dak li vota l-Parlament dan l-aħħar. Jina naħseb li rridu naraw ukoll kwistjoni ta' tfaddil fuq medda twila ta' żmien. Diġà semmit, mhux se nerġa' ntenni dak li diġà smajt, imma jiena qed naqbel għall-ewwel darba minn duk l lezzjonijiet ta' tori Kej għamlet il-punt tajjeb ħafna dwar problema ta' tfaddil fit-tul għal kwistjoni tal-pensjonijiet. Qed nitkellmu dwar riskju baxx ta' għolja, imma jew naraw ċertu organizzazzjonijiet li mhux organizzazzjonijiet li għandhom riskju għoli li tkellimna dwarhom dan l-aħħar. Hemm min mod ipokrita jitkellem li hawnhekk ser ikun artizzjonijiet ser ikon ċertu affarijiet l-lum ser kolum mistess regoli li għanna ħnu ser kolum kompaniji taħħom, pajizi taħħom dan mux bizzejiet. Allura ejja nkunu xirqa fil-mod kif aħna dan nindirizzaw. Irridu nsibu kompromessa unek u rridu naħdmu biex niksbu dan il-kompromess u jina interessat li nejnkom biex nilħu dan il-kompromess. Grazzi Saviki. Grazzi ta' sew. Grazzi tal-ħidma li inti qed tagħmel hawnhekk qed tisma' dwar l-opinjoni ta' kulħadd. Jien għandi żewġ kwistjonijiet osra ma' tekniċi biex naraw kif din hija marbuta mal-direttiva dwar kwiżiti kapitali l-ewwel netja kwistjoni li semmit minn oħrajn. Din titratta x'inhu qas ta' likwidità u x'tip ta' qas inti tista' timponi bħala marġni jekk inti qed tagħmel kummerċ ma' CCP jew mod kollaterali jekk inti qed tagħmel kummerċ bilaterali. Issa aħna kellna dibattitu kbir f'din il-kamra dwar xinu l-tip ta' qas li l-bank irid ikollu għal likwidità għaliex aħna nafu li biex wieħed jilħaq il-rekwiżiti il ġodda ta' Basel. M'hemmx biżejjed likwidità fid-dinja biex aħna nilħqu il-rekwiżiti ta' Basel tlieta jekk wieħed jikkonsidra biss id-djun tal-gvern. U għalhekk għandna dan id-dibattitu dwar covered bonds, securitizations fost l-oħrajn Iżda jekk qed jassumi wkoll illi kull derivative traders issa għandu bżonn ta' liquid asset, minn fejn ġejna din likwidità? Minn bażet li ta' fejn il-banek għandhom perjodu ta' 8 snin biex joħorġu b'dawn l-assi, dawn il-liquid assets baskets. Hawnhekk qegħdin naraw jekk is-suq qegħdin nistennew l s-suq joħroġ dawn din il-likwidità mill malada naħseb li rridu l-istess livell ta' dibattitu dwar l-impatt ta' din il-bidla sinifikanti fuq l-ekonomija. Il-kwistjoni l-oħra hija dwar l-utenti aħħarin u kif aħna ser nitrattaw dan fid-dibattitu dwar rekwiżiti kapitali. Tkun ħasra kbira jekk wara li niddeċidu illi namlu dan aħna nitfaw it-tort fuq il-counter credit charge. Din hija kwistjoni fejn aħna rridu approach differenti fil-konfront tal-Istati Uniti, għaliex fl-Istati Uniti hemm iktar liquid markets fil-credit derivative u għalhekk hekk kontraparti tieħu hedging risk għal kumpanija il din il-counterparty ġifri il-banek tista' tagħmel hedging tal-credit risk part ta' din il-parti permezz tal-beħ ta' credit derivative fl-Europa mannix dan it-tip eh, ta' su tal-credit derivative market u għalek din il-parti ma tistax tagħmel hedging kaw ta' riskju. Din hija kwistjoni komplikata, hija kwistjoni teknika, iżda tista' tagħmel differenza kbira mens. Naħseb illi jkun meħtieġ jekk it-tim fil-Kummissjoni li qed jaħdem dwar dan jaħdem kol mat-tim illi qed jitratta CRD4 u jipprova jara jekk aħna ta' bilħaq neħtiġux lingwaġġ differenti għal kumpaniji Ewropej biex huma jkunu jistgħu jitrattaw dan fl-Istati Uniti. Grazzi. Grazzi. Kif qed taraw il-Kummissarju jinsab magħna għalhekk jiena qed nittama illi nagħlqu d-dibattitu malaj kemm jista' jkun ikolli nitlob skuża. Jiena diġà ħsiltu b'wieħed minn dawn il-flixken, homor hawnhekk Ġampu għal aħħar kellim. Jina xtaqt ngħid mhux li se jintuħu ċans li jitkellem fil-11. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja r-rapporter ehm, għax-xogħol verament tajjeb li għamel, dejjem ngħidulu hekk imma dan huwa eh, diffiċli Għet ehm, jara jagħmel konsultazzjoni mod differenti. Mela, irrid ngħid fuq xi ħaġa fuq l-ambitu il-dan l-ambitu għandu jkun l-iktar wisa possibli għadni etnara bil eh, la jeffem il-lobbying ħadem fuq l-istrateġija miex daqsek eh, tajjeb irridu noqogħdu attenti biex ma nħallux min jiskoraġġina l-idea hija li konna iktar regoli tajbin. Il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda bilanċata u mhux hekk intqal qabel eh, tkellimt jien. U fir-rapport ta' inizjattiva wkoll qegħdin fit-triq tajba. Fuq l-esma jiena naqbel ħafna ma' maskala. Eh, aħna rajna eżattament se jkun ix-xogħol ħafna żmien għadda minn mindu kellna il- anki fuq il-credit rating agencies irridu nsibu soluzzjoni sabiex l-esma tinata s setat li jixir ila tilet punt nishti ninsisti fuq il-bżon li kunem il-reċiproċità. Aħna ma rridux nibqaw naiv u naraw li naħat oħra tad-dinja, speċjalment l-Istati Uniti, jitħlu fċertu protezzjonizmu intelligenti ġifri għamlu regolamenti li jaraw li l-oħrajn ma jkunux jistaw jipenetraw fis-suq tagħhom. Nispera li, li jena tkellimt kif eh, fi żmien li suppost. Grazzi tassew, fl-qosor ser il mikrofonu rapporter biex huwa jwieġeb għad dibattitu. Signor President, jina nipreferi li nisma minnaħa tal-Komissjoni fil-qosor Dordan. Jina ħat nota tal-kommenti minnaħa tal-kollegi, imma tkun xaġa sabiħa li nisma u xandu xijajt sur Pearson. Patrick, tixtieq titkellem? Fil-qosor kjoġbuk. Il-mikrofonu għal-kellim. Grazie, Signor President. Għandi ftit punti nista' nikkonferma l-proposta tal kummissjoni kienet imnebħa rapport eċċellenti u riżoluzzjoni minħata dan il-Parlament u s li sar misu Langen u kollegi l-oħra. Jina sodisfat li nesal u dim dan il-xol interessanti, konsultazzjoni publika, mekanizmu tajjeb ħafna uħna interessati li nqablu kol il-respons tal-konsultazzjoni publika ma dawk li aħna ġevejna jinsabu fuq il-websajt tagħna. Kollaborazzjoni tajba sissa Issa dwar l-iskop hemm punti ta' sew interessanti jina interessat ħafna biex inkabbar il-kampitu il-kamp ta' applikazzjoni għad derivativi kollha mhux biss għall OTC dwar l-investituri fuq meda twila ta' żmien aħna interessati li naraw li dak li qed nindirizzaw jista' jolqot ukoll investituri kollaterali jridu jiġu aċċettati mis cps dan jagħmel tajjeb għas-sigurtà tal-assi u l-ekonomija tagħna in ġenerali u mhux ħajjiżvojta l-likwidità mill-ekonomija tagħna. It-tielet punti, Sinjura President, huwa messaġġ ċar naħa ta' din il-Kamra biex inqisu l-iżviluppi fl-Istati Uniti. Il-proposta tal-Kummissjoni ġiet adottata mod parallel ma' Dot Frank Issa, edin naraw id-dettalji minnaħat tal-autoritajiet regolatori tal-Istati Uniti, CFTC u l-ISCC, aħna eh, naraw ħtieġa illi nizguraw illi nkunu għall-inqas ekvivalenti ikonna standards komuni, drittijiet komuni għal regolaturi tagħna bħal dawk tal-Istati Uniti tal-Amerika. Aħna interessati illi nqablu namlu din il-ħidma ta' tqabbil interessati f'dan il-xogħol li qed jagħmel dan il-kumitat. L-interoperabilità iwa naqblu hemm riski eh, addizzjonali u għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda ristretta ma tkoprix id-derivati, ma trid tkopri derivati, imma trid tkopri il-cash equities biss u kull interoperabilità fil-proposta tal-Kummissjoni hija permessa biss jekk ir-regolaturi rilevanti kollha jaqblu. U għalhekk hawnhekk ninsabu fuq terra ferma nafu x'qed nagħmlu. Ir-rwol ta' eżma iwa, jina sodisfatt li nisma l-opinjoni ta' kulħadd dinja problema trasconfinali u approċ globali aħna neħtieġu approċ komuni transkonfinali sodisfatti li nisma sur skinner jappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni aħna naqblu kompletament illi aħna marridux opinjoni konġunta minna ħata eżma. Jina sodisfatt u koll, konferma sur skinner illi proposta tal-Kummissjoni mandiġ opinjoni konġunta f'artiklu 13 minna ħata eżma u għalek naħseb illi għet nġbdu l-istess ħabel hawnhekk. L-aħħar kumment. Din hija dwar is-sistema l-istituzzjoni Ewropej qegħdin iwaqfu Aħna qegħdin nibnu monopoli f'dawn il-Central Counterparties, aħna billiġi qegħdin nitolbu illi negozju kollha jgħaddu mill-kontrapartijiet ċentrali. Kull membri ta' dan il-Parlament għalu illi aħna rridu naraw aċċess għal likwidità tal-Banek Ċentrali. Forsi rridu morru pass iktar il-qoddim minnek, forsi rridu ikonna opinjoni aħjar ta' riskju sistemu li aħna nistaw nkunu qegħdin indaħlu, aħna żgur illi aħna għandna perspettiva ġenerali tajba ta' CCPs kif dawn jorbtu flimkien, jinteraġixxu flimkien u aħna għamilna xi stress test transsettorjali ta' CCP din tkun xi ħaġa interessanti jekk aħna nesplorawha. Grazzi ta' sew, Sinjora President. Grazzi, jiena wkoll naf illi inti ser tifhem bisħiħ il-punti li saru dwar rekwiziti kapitali, direttiva ta' rekwiziti kapitali biex inti tkun tista tejna u taddijom l-Komissjoni dawn il-punti. Tajjeb sul-lengen sodisfat, tajjeb wis. Grazzi tassew. Kif għal rapporter, la bosta rapport ser kun disponibli lejn l-axħar ta' jannar ġala darba huwa jirċiv ir-rapport minnaħa tal-esperti dwar il-punti u li huwa għajjem qed nistennew li skadenza elementi ser tkun il-15 ta' frar. L-eżami tal-emendi 15 ta' marzu u l-vot fih dan il-komitat fit-23 ta' marzu. Din hija dan huwa l-kalendarju li għandna palissa kif għal rapporter irdu naslu, irdu namlu il-vot, nieħdu l-vot fil-plenarja sa lulju l-iktar tard. Issa se ngħaddu l-punt numru 5 Nishtiq nati meħba l-Komissarju Xemeta, Komissarju tal-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali l-Auditjar u kontra il-frodi. dan ismi huwa parti mid dialogu strutturali dwar prioritajiet politiċi li aħna namlu mal-Kummissarji b'mod regolari kummissarji li huma responsabbli għal qasam li aħna għandna u responsabilità tiegħu. Ser indur malaj malaj lejn il-Kummissarju għaliex ma tantx għandna ħin disponibbli nixtieq nistaqsil dawk illi serħalu din il-kamra kif ġobkom tkellmu barra. Kjoġobkom, ħallu l-kamra fis-skiet, kjoġba komissarju, tista titkellem. Signora President, onorevoli membri, mill-aħħar dibattitu tiegħu nebżan f'dan il kumitatu mid-diskussjonijiet li kellna minn dakinhar dwar id-diskussjoni ta' tassazzjoni. M'għandix dubju li aħna għandna impenn komuni biex intejbu l-ambjent ta' taxxa fl-Ewropa wara l-adozzjoni tal-Kummissjoni tal-programm ta' ħidma tal-2011 tagħha Aħna jien ninsab hawnhekk biex nitkellem dwar inizjattivi ewlenin fil-qasam tal-taxxa sena d-dieħla u nagħmel skambju ta' opinjonijiet dwar kif jinsabu l-affarijiet bħalissa. L-ambjent ekonomiku attwali jurina kemm l-istati membri jiddependu fuq xulxin, l-ekonomiji tagħhom jiddependu fuq xulxin u kemm importanti l-koordinazzjoni fl-Unjoni Ewropea dwar politika fiskali, jiena konvint illi l-Ewropa teħtieġ illi tifoka aktar l-attenzjoni tagħha fuq dibattitu politiku dwar it-taxxa. U jiena kuntent illi nagħmel skambju ta' opinjonijiet mal-kumitat tagħkom fuq bażi regolari. Kif tabbar qabel wafqa tas-sajf jiena nedejt il-grupp tal-politika tat-taxxa u jiena kon presjedejt l-ewwel laqa ta' rappreżentanti tal-Ministeri tal-Finanzi xahar li għadda l-parteċipanti taw semu dan l-eżerċizzju. Kienu ħerqana li għattu semu, għabazi tal-ewel diskussjonijiet jider illi il-ġejjini għal xol ta' TPG ser ikun dwar kwistjonijiet marbuta mal-consumption taxes u l-taxxa eh, ambientali, taxxa tal-kumpaniji u l-ġlieda kontra l-frodi fiskali u l-evażjoni ta' taxxa. Illum ser nibda billi nitkellem dwar l-ambizzjonijiet tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam inizjattivi strateġiċi ġodda s-sena d-dieħla taħt it-messija tal-kollega tiegħi Michel Barnier, il-kulleż dan l-aħħar adotta programm ambizjuż għat-tnedija mill-ġdid tas-suq uniku. Strument ewlieni biex napoġġaw it-kabbir sostenibli fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020. Mill-analiżi tagħna jidher biċ-ċar illi politika tajba, politika fiskali tajba huma meħtieġa biex aħna narġgħu nibnu u nsaħħu l-ekonomija tagħna Aħna nistgħu nikontribwixxu wkoll biex nilħu għanijiet aktar mifruxa bħal pereżempju l-ambjent u tibdil fil-klima. U għalhekk l-att dwar is-suq uniku għandu dimensjoni b'saħħitha marbuta mat-taxxa. Wis jeżistu wis ostakli marbuta ma' taxxa wasal iż-żmien li l-ambjent fiskali jkun jiswa inqas biex negozji jkunu jistgħu joperaw b'mod transkonfinali u jinvestu fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni identifikata s-sena d-dieħla tliet inizjattivi strateġiċi fil-qasam tal-taxxa li sejrin jikontribwixxu biex is-suq uniku jaħdem aħjar. L-ewwel net. Proposta leġislattiva dwar Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCP, għal sar rebbija ta' sena d-dieħla. Billi noħolqu regoli komuni fejn kumpanilo però b'mod transkonfinali kun jistgħu japplikawhom. Ek aħna neħħu xi dutugwaljanzi bejn is-sistemi nazzjonali u naqsu wkoll l-ispejjeż biex wieħed ikun konformi jekk huwa għandu attività f'aktar minn stat membru wieħed, it-tieni net komunikazzjoni dwar strateġija ġdida tal-VAT għat-tieni nofs ta' sena d-dieħla. Għada l-kulles ser jadotta Green Paper dwar il ġejjeni tal-VAT biex inidi dibattitu pubbliku mifrux. il modernizzata sistema tal-VAT hija sfida ambizzjuża. Hija sfida illi aħna irridu nlaħqu magħha jina konsul il-kumitat ta'kom jaqsam miej din l-opinjoni kif ġi espress fil-rapport mis-sur kaza li ġi adottat il-ġimgħa l-oħra fil-plenarja. Il-VAT hija importanti ħafna għal saret importanti għal budgets nazzjonali iżda s-sistema attwali hija miftuħa l frodi u l-evażjoni madwar 12 fil-mija tal-VAT teoretika ma tinġabarx u hija għal għal ilmenti dwar kemmi ikkomplikata u toħloq piżejja ta' negozji tillet net proposti dwar eh, taxxa fis settur finanzjarju dwar l-evalwazzjoni ta' impatt li għandu jsir sa' nofsi sena d-dieħla hawnhekk il-Kummissjoni ġabet ruħab mod diligenti ċertu serjetà u ħsieb Aħna minna analiżi profonda ta' dan is-suġġett l-iktar dwar il-karta tagħna marbuta mal-finanzjar innovattiv f'April u wkoll is-settur tat-taxxa f'Settembru. Il-Kummissjoni Fisret l-għandijiet tal-politika tagħha f'komunikazzjoni li għamlet f'Ottubru li għadda jiena qed insegwi b'interess tħejja għar-rapport ta' Sinjura Podimata dwar il-Novative Financing illi ser jgħat il-kontribut tiegħu għal dawn il-kwistjonijiet. Apparti CCTP, il-VAT u s-settur finanzjarju, jiena nixtieq nisħaq illi jinser nibqa' impenjat biex intejb id-dimensjoni ta' ċittadin fis-suq uniku u biex niġġieled ukoll il-kwistjoni diffiċli ta' tassazzjoni doppja. Il-Kummissjoni sejra tidentifika dal-waqt kif issib problemi marbuta mat-taxxa li batuhom iċ-ċittadini l-iktar fil-qasam tal-withholding tax, tax relief procedures u l-wirt transkonfinali Dan ser insegwu s għaddiħla diħla permess ta' inizjattivi fuq eh, double taxation li jiltaqaw minn negozji l-iktar fil-qasam tal-interessi u l-pagamenti ta' royalties. L-aħħar ned dwar tassazzjoni fuq l-enerġija, l-preparazzjoni tal-direttiva eh, qed tikseb ir-riżultati. Fid-dibattitu li kena f'Ġunju li għadda kien hemm opinjonijiet li ġew espressi dwar il-fatt li sistemi li ma tappoġġax bisħieħ u b'mod suffiċenti l-għanijiet tagħna, l-għanijiet komuni tagħna servizzi tiegħi issa qegħdin jagħmlu evaluazzjoni ta' impatt l-iktar fid-dawl tal-kriżi ekonomika u finanzjarja. L-intenzjoni tiegħi hija li nippreżenta proposta lil kummissarji sħabi sal-bidu ta' sena d-dieħla. Issa ser naġġornakom dwar progress illi kien hemm fuq ċertu files attwali li qed jiġu negozjati fil-Kunsill u dwar il-kodiċi tal-kondotta fit-tassazzjoni ta' negozji. L-ewwel ned dwar il-VAT dwar ir-regolament tal-Kunsill dwar it-tisħiħ fil-kooperazzjoni dan se jgħin l-istati membri biex niġġieldu il-frodi fil-VAT. L-isfida ewlenija li taħdem dwar il-VAT il-Kummissjoni hija l-inħejju għal-bidu tas-sena d-dieħla l-implementazzjoni effettiva għal miżuri li għadu kemm jiġu adottati, mod partikolari is-setta li eurofisk u l-aċċess automatiku għal ċertu data. dwar il-proposta fuq il-VAT u servizzi finanzjari u grazzi għall presidenza Belġani, ġal Belġana sara xiftejmiet għalli bekk ikunem il-progress. Il-negozjati fuq il-pakket dwar il-governanza tajba fil-Kunsil qed jimxu iktar bil-mod mill-li nixtieqina ma' xorta waħda qed jimxu l qoddim Ħadd issa mu qed iddubita l-fatt li kull element ta' dan il-pakket għandu jiġi eżaminat fuq il-merti tiegħu. Il-Presidenza Belġana impenjata ħafna li tikseb progress fuq din id-direttiva fuq il-kooperazzjoni amministrattiva. Il-kwistjonijiet li jibqaw pendenti fuq dan id-dossier huma limitati ħafna u għalhekk jidher li fil kunsill ta' Deċembru jista' jintlaħaq ftejn politiku. Flimkien ma dan jien qed naħdem mill-qrib mal-Presidenza li jmiss dik Ungariża sabiex nidentifika kif nistgħu nipprogressaw nagħmlu progress fi direttiva dwar it fadil kif ukoll id-direttivi dwar mm, li niġidu kontra il-frodi ma' pajjiżi terzi. Jiena konvint li rridu nżommu l-isforzi tagħna fil-ġlieda kontra l-kompetizzjoni li ta' dannu kompetizzjoni fiskali kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll mal-insiba internazzjonali tagħna. Aħna tħanna fid diskussjonijiet kostruttivi kemm ma' l-Iżvizzera kif ukoll Liechtenstein biex kif, fuq kif nistgħu ntejbu l-kodiġi ta' kondotta. U jena qed nippjana li niddiskuta il-futur ta' din il-kodiċi ta' kondotta ma' l-istati membri waqt il-laqalimis tal-grupp dwar il-politika fiskali Membri onorevoli, sabiex nala eh, permetti li najt kemtejn dwar l-importanza tal-kwalità tal-dan it-tkul fil-kuntest tal-istrateġija ta' kruċ ta' din il-krizi fid-daw ta' diffikultajiet finanzjarji u ekonomiċi li stati membri għandhom l-sfida sabiex jo faslu programmi ambizjużi ta' konsultazzjoni fiskali, ovvjament. Kull stat membru għandu bżon jiddeċiedi fuq ehm, l-approċ tiegħu. Ma jiena konvint li 27 approċċi unilaterali u koordinati mhux l-aħjar mod effiċjenti kif nistgħu nimxu l qoddim Mid-diskussjonijiet li kelli mal-grupp tal-politika fiskali jidher li l-istati membri huma ħerqana li jiddiskutu flimkien kif din il-koordinazzjoni tal-politika eh, fiskali tista' tkun tribwixxi lejn konsultazzjoni fiskali u għalhekk eh, tejjeb l-effettività tal-istrateġiji nazzjonali. Għalhekk kienet naħdem fuq analiżi tal-iskemi nazzjonali fiskali kif ukoll riformi fiskali fil-kuntest fil tal-istrateġija ta' ħruġ u għandi l-intenzjoni li niżamina ma' l-istati membri kif nistgħu aħna l-aħjar infaslu inizjattivi tal-futur fil-politika. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom u għet nistenna bil-ħerqa sabiex ikollna dibattitu li għati l-frott. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju u ovvjament jiena se nibat itra biex nistidnek fuq smiħ fuq finanzjament innovativ ta' jannar ma' nti diġa għet li inti tista' tattendi dan is smiħ jew inkella tattendi negozjati bejn l-uffiċjali eh, konċernati għalhekk jiena wasalt għal dik il-konklużjoni għalhekk jiena l-intenzjoni tiegħi li nisma' minn għandkom mistoqsijiet eh, tweġibiet mistoqsija waħda biss jekk jogħġobkom Zama fil-qosor jiena mux se naċċetta jekk ikun hemm ħafna mistoqsijiet f'mistoqsija waħda x'dan mhuwiex possibbli għalhekk jekk joġobkom kunu raġunevoli ħalibek il-kummissarju jista' jwieġeb. Mela, il-lista Arlene McCarthy, Say Garcia Magallo, Annie Podimata, Udo Bullman, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzes, Pavanche Beres, Sven Giegold, Philip Lamberts, Wolf Klintz and Sophie Intveld. U Sophie Intfeld, jekk fadal ċaħatiħor, jekk joġobkom għal-mlu li sinjal issa. Le, għalek, mela, se nimxu ma l-ordni, mela, l-ewel oli. Grazie ħafna komissarju, jena sen kun specifika ħafna jiena nixtieq eh, insaqsik speċjalment dwar it-tielet inizjattiva ta' priorità ġifiri li eh, fuq is-settur ta' servizzi finanzjarji. Nixtieq nkun naf għaliex eh, inti neħħejt Eh, taxa fuq transazzjoni finanzjarja fuq livell eh, Ewropew, inti raġuni li tajt li mm, xi ħaġa mhux daqshekk wiesa tista' taħdem u smajna minn università li din eh, il-taxa fuq transazzjonijiet possibbli forsi tista' taħla xie għaxin biljun euro, għalek jena nix eh, nkunna fjek forsi inti taħseb li huwa moment bikri wis li eh, ma taċċettax din it-taxxa minna eh, ma inti ħaris lejn li dajatu l-istudji illa l-inti tirrifjuta għazla minna ma għamil, tkun għamilt eh, valutazzjoni ta' l-impatt, specialment eh, peress li fil rezoluzzjoni ta' marsu hemm miktub biċar li inti tħares li l-possibilità ta' tassazzjoni fuq il-transazzjoni finanzjari ġifiri nixin kun naf minn għandek jekk inti se twetta valutazzjoni ta' eh, impatt se konsidra il-possibilitajiet mm, kollha anka jekk nispiċċaw bi għażla mhux daqshekk wiesa, imma mhux li ma jkollna xejn fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi għal dik il-mistoqsija u jena nishtiq nibda billi najt li qabel eh, imma ħiġna bil-komunikazzjoni, ovvjament aħna wettaqna analiżi dettaljata u dinġi ġiet riflessa f'tnim id-dokumenti tagħna fuq il-finanzjament kemm ta' April, kif ukoll fuq eh, stazzjoni fuq is-settur finanzjarju fi Settembru. U waqt eh, din l-analizi eh, eh, waqt li konna namlu l-analizi ma sibniex aħna xi mod kif stajna kif permet kif stajna niddeċidu jekk il tasas tassazzjoni fuq dawn il-transazzjonijiet eh, se tipperikola l-kompetitività tas settur finanzjarju tagħna u eh, li dan se wassal għal xaqliq ta' dawn il-transazzjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk u għalhekk li il-komunikazzjoni innifisa eh, għalet li sen komplu aħna nipromuovu it-taxxa fuq tranzizzjonijiet finanzjari fuq livell globali u l-Kummissjoni wkoll għamlet impenn ċar fuq eh, din it-tema u fl-istess waqt issa naħdmu aħna fuq eh, taxxa fuq l-attivitajiet finanzjari eh, u dawn il-kunċetti fuq livell tal-Unjoni Ewropea huwa minnu wkoll li aħna impenjajna ruħna li namlu valutazzjoni tal-impatt eh, dettaljata ħafna fuq eh, eh, l-effett fuq is-settur finanzjarju u intkom konxi li dawn il-valutazzjonijiet tal-impatt ehm, jinkludu li wieħed janalizza l-alternattivi differenti, ġifiri mhux biss l-alternattivi fil-komunikazzjoni, imma l-affarijiet li għandhom jiġu studjati u um, mqabla ma' alternativi differenti u għazliet li jinkludu ovvjament tassazzjoni fuq transazzjonijiet finanzjarji fuq livell eh, tal-Unjoni Ewropea dan se jaqgħu taħt il-valutazzjonijiet tal-impatt. Thank you, uh, Jose. Grazzi ħafna, Jose. grazzi ħafna. Mela, fil-kontest tal-pakket ta' rkupru għall-Irlanda in intqal ħafna f'dan il-parlament dwar it-taxxa ta' kooperazzjoni u ninstab ċert li b'differenza ma' minn kienem qablu il-kummissarju se jistudja l-possibilità ta' bażi fiskali għal dawn it-transazzjonijiet finanzjarji. Il-mistoqsija tiegħi il-kodiċi ta' kondotta sabiex ma jkunx hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni dan eh, il-taxxa ta' 12.5% ma taħsibx li qed nitkellmu hawnhekk dwar distorsjoni tal-kooperazzjoni ma taħsibx li għandna innaħħu din it-taxxa. Grazzi. Iva, grazzi, l-għura qabel kollox, kolli nisħa għawnek li il-kodiċi ta' kondotta attwali għanda kriteri ċari ħafna u ħames kriteri li eh, jiddefinixxu eh, l-aħjar prassi li jew dawk il-prassi eh, li jistgħu kazaw danno għall-aħjar prassi u um, u din rata fiskali ma tinsabx fuq il-kriterji li eh, jidefinixxu din il- eh, il-periklu fuq il-kompetizjoni fiskali. Fil-introduzzjoni tija jiena semmejt li jahna se nistudjaw e, sistema attwali, ġifiri ta' sassazzjoni fuq il-kumpaniji, u se namlu dan fid-dawl tal-kodiċi ta' kondotta u U dawn l-affarijiet se jaqgħu taħt eh, diskussjonijiet fil-grupp tal-politika fiskali għax huwa minnu li aħna matul dawn l-aħħar snin, eh, dawn l-aħħar ftit snin rajna ħafna żviluppi fil- eh, fil-pjanar ta' taxxa tal-kumpaniji, ovvjament għandna bżonn nindirizzawa din il-kwistjoni Meta nitkellmu aħna dwar diskrepanzi bejn is-sistemi fiskali kif ukoll problemi oħrajn li eh, jinħolqu minħabba dan il-fenomenu u għalhekk li jiena diġà diskutejt mal-istati membri l-possibilità li nitlu f'diskussjoni iktar fit-tul dwar il-kodiċi ta' kondotta kif ukoll dwar il-kriterji li jinsabu f'din il-kodiċi u ovvjament aħna ċertament se niddiskutu din il-kwistjoni fil-grupp li jimis eh, dwar politika fiskali u jekk indur issa rati eh, ta' fiskali u b'mod ġenerali jena qed mm, jena qed dan kemm il-darba li ma naħsibx li għanna bżon aħna narmonizzaw ir-rati fiskali tal-kumpaniji fuq livell tal-Unjoni Ewropea jiena naħseb li hemm xi kompetizzjoni fil- fis-sistema fiskali tal-kumpaniji din il-ħaġa tejn eh, ħaġa tajba x'ma tippermettix l-istati membri jippruvaw isolvu il-problemi kollha tagħhom billi iżidu rata fiskali, rata ta' taxxa għalhekk jiena qed nippromuovi l-armonizzazzjoni tal eh, dawn it-taxxi eh, tal-kumpaniji u aħna qed niffinalizzaw eh, il-ħidma tagħna fuq l-STB u daqs se noħorġu bi proposti partikolari u eh, se jkollna aħna diskussjoni u qed nistenna bil-ħerqa sabiex ikollna din id-diskussjoni hawnhekk mal-Parlament u dwar ir-rati fiskali jiena naħseb li tal l-istati membri jivalwaw sistemi ta' taxxa tagħhom u għandhom bżonn jikkonsidraw l-ambjenti makroekonomiċi u għandhom bżonn jiddeċidu mm, x'livell ta' taxxa huwa xira eh, taħt ċirkostanzi partikolari. Grazzi ħafna, Emi. Ευχαριστώ και κύριε Πίτροπε, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί. Grazie. Signora President, grazzi Kommissarju, grazzi tal-li ġejt il-taqa unek illum. Jina, nix inkomli fiħalli ta' Signora McCarthy. Fil-komunikat li ħareġ settembru li għadda dwar it-taxxa ta' settur finanzjarju l-Kommissjoni Ewropea qed tipproponi żewġ alternattivi taxxa fuq il-transazzjoni finanzjarji u t taxxa fuq l-attività finanzjarja. Kummissjoni tikkonkludi tgħid li l-ewwel alternattiva tista' tiġi applikata fuq livell internazzjonali u t-tieni waħda tiġi applikata fuq l-iskala Ewropea għalhekk il-mistoqsija tiegħi di. Peress li m'hemmx m'hemm l-ebda studju ta' feżibilità, kif tasal għal din il-konklużjoni? Kif wasalt għalija? Kif tista' tgħid kif qed tgħid qabel ma saret ma sar studju ta' impatt dwar l-applikazzjoni anki meta l-Kummissjoni tammetti għal fatt li fuq it-taxxa transazzjoni finanzjarji eh, dejn għanda rol ta' regolament stret ħafna meta wieħed iqabbel mat-taxxa fuq l-attività finanzjarja Badana kollu, il-Kommissjoni fuq il-livell Ewropew qed tipproponi taxxa fuq l-attività finanzjarja u mhux it-taxxa fuq transazzjonijiet. Għalhekk, kif tistanti tippreferi alternattiva minn oħra meta ma wettaqtux studju ta' impatt? Inti li Sinjura McCarthy semmejtila ir-riskju ta', ta f'dan is-settur finanzjarju ġifri jista' jkun hemm konsekwenzi jekk aħna nadottaw taxxa fl-Ewropa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Fil-komunikat tiegħek inti semmi dwar dawn il-possibiltajiet li jintilfu ċertu vantaġġi minħabba din it-taxxa. Imma għal darboħra, għaliex titkellem dwar ir-riski fuq it-tranzazzjonijiet, taxxa ta' tranzazzjonijiet u tgħidu dawn ma jeżistux jekk aħna immorru għal taxxa fuq l-attività finanzjarja. Kif tasal dawn il-konklużjonijiet? Grazzi. Uh, uh, grazzi, grazzi ħafna. Ikolli ngħid hawnhekk li U eh, naħseb inti konxja u koll u diġa diskutejna dil-kwissjoni fil-laqa tagħna li matul din is-sena aħna fassalna analiżi dettaljata ħafna dwar it-tassazzjoni finanzjarja u mhux biss aħna naħseb intkom tafu dwar il-ħidma tal-IMF, organizzazzjoni li ħarġet bi analiżi dettaljata ħafna fuq transazzjoni fuq settur finanzjarju u kol ikkonkludiet li taxa fuq transazzjonijiet finanzjarji eh, għanda jiva aspetti pozittivi ma miktar aspetti negattivi u, u ma kienu għet jiproponu li jissudaw il-possibilità ta' tassazzjoni fuq l-attivitajiet finanzjarji bħala eh, alternativa u um, din l-analizi waslitilna nasru għad deċiżjoni politika li ħadna f'Ottubru u aħna edna li iv transazzjonijiet finanzjari ideja tajba fuq livell globali u ehm, għandhom um, jiġi bżonni konsidrati l-bżonnijiet finanzjarji fuq livell globali, imma f'dal moment aħna ma kellniex xi provi ċari li uh, eh, taxa fuq transazzjonijiet finanzjarji fuq livell Ewropea kienet se twassal għal xi titjib partikolari u eh, nafu iva li għanna sistemi bil-computers fejn inti eh, faċilment tista mm, ċaqla transazzjonijiet lej swi oħrajn f'temp ta' sekondi biss, ġifiri eh, jista' jkunem telf hawnhekk U kifet jiena qabel meta weġib tal-ewwel mistoqsija nafu wkoll li il-proċess ta' valutazzjoni ta' impatt li aħna se nieħdu fix-xhur li ġejjin eh, se jiġu studjati alternativi differenti, se nibdew bil taxa fuq l-attivitajiet finanzjarji mbagħad fuq il transazzjonijiet finanzjarji kien fuq level tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq level globali permezz eh, u bluzu ta' eh, il-bażi eh, fiskali wiesa għax u għamennu u kolli realokazzjoni fiskali t-dependi ħafna fuq il-bazi eh, fiskali inqas ma tkun wiesa din il-bazi eh, iktar ma noħol u situazzjoni dajfa bejn eh, strumenti differenti għalek dan il-punt għandu jkun ikkonsidrat għalek Dan kollu, dawn dawn it-temi kollha dawn se jiġu analizzati waqt il-valutazzjoni ta' impatt u jiena naħseb li mbagħad se noħorġu bi idejat konkreti dwar kif nistgħu aħna nipproċedu bi tassazzjoni hawnhekk ta' din l-istruttura jekk wieħed jistudja sistema ta' x'a tagħna sistema ta' tassazzjoni tagħna ovvjament iva mdufijiet eh, fi tassazzjoni fuq is-settur finanzjarju għax dan ehm, eh, il-maġranza kbira mm, dan huwa eżentat mill-vatt u ehm, fil-fema tagħna taxxa fuq eh, l-attivitajiet finanzjarja tista' tindirizza din il-problema u dwar ir realokazzjoni tal-ispejjeż jiġifieri li jkun hemm realokazzjoni tal-kumpaniji dan huwa iktar diffiċli tagħmel dan milli tagħmel realokazzjoni jew ċaqliq jew moviment ta' tranzazzjonijiet u dan huwa argument prinċipali dwar il-għala aħna nażbu l-introduzzjoni ta' taxxa fuq l-attivitajiet finanzjarji mhux se tikkawża l-istess jew twassal l-istess riski bħal Ma jista' jkollna aħna jekk nintroduċu taxa fuq transazzjoni finanzjari u ikolli inteni ruħi hawnhekk li aħna ħadna din id-deċiżjoni politika għabbażi jew fuq bażi ta' analiżi politika eh, li aħna għamilna. Grazzi ħafna tajtiċe u dom. Grazzi ħafna, komissarju. Għonek mux nkun daqseg diplomatiku, maħħax jena l-impressjoni li qed naqraw l-istess gazzetti, speċjalment meta niġu biex nitkellmu dwar kwistjonijiet ekonomiċi, qed nitkellmu dwar ammonti vera kbar u aħna bħala soċjetà qed inħallsu dawn l-ammonti sabiex nistabilizzaw il-banek il-ħżiena ġifieri 30 jew 40 fil-mija tal-prodott gross domestiku li qed intefaq sabiex jiġu salvati dawn il-banek mm, fl-Europa se jkollna aħna bil-fors naħdmu bċifra ta' 10 biljun sabiex nistabilizzaw pajis ġifri l-Irlanda għallek hemm ħafna pressjonijiet li qed jitpoġġew fuq pajjiżi differenti u hawnhekk qed naraw kummissjoni, kummissjoni li mhux qed tkun attiva fi meta qed nitkellmu dwar it-dħul għas-soċjetà tagħna. U specialment fis setturi fejn qed isir liħ fuq spekulazzjoni u kif nistgħu aħna nagħmlu dawk li għamlu liħ jikontribwixxu sabiex jgħinu jistabilizzaw jew jagħtu stabilità lis-sitwazzjoni. Dan il-Parlament dan ilu jitlob għal taxa fuq transazzjonijiet finanzjarji għalek eh, stall-Europa u inti għettejt li għett timxi leja dil-ħagġa imma ma taħsibx li in-nis normali ta' triq qed u huma għal dan u eh, mhux qed tieħdu xejn mill-ispekulazzjoni mhux qed tieħdu benefiċċju il-weda tijak ma tfisser xejn meta nitkellmu dwar l-introduzzjoni ta' din it-taxxa, meta tiġi pubblikata l-istudju, jekk kull ma tagħmel inti tikkopja r-riċerka l-antika, dak li inti qed tagħmel jew qed titkellem dwar riċerka ġdida li qed tixpruna l-Kummissjoni hawnhekk. Daw l-affarijiet huma bbażati fuq studju u Jena naħseb li vera ħasra l-affarijiet li qed eh, jisiru hawnhekk isna talabu l-noli. In-nuqqas ta' attività li huwa marbut ma' din it-taxxa problema. Rridu nitkellmu dwar din il-ħaġa dan il-Parlament jisoqlu tweġibiet kemm fl-interess tagħna kif ukoll taċ-ċittadini. Grazzi. Well, I... Jena, jena nishtiq nisħaq hawnhekk li waqt eh, dawn laħar xur xhur aħna vera milna progress hawnhekk f'dan il-qasam. Għalhekk ikolli nirrifjuta l-menti tiegħek li l-Kummissjoni mhux qed tagħmel xogħol hawnhekk. Iva t nagħmlu ħafna qed nanalizzaw, qed nanalizzaw is-sitwazzjoni u ovvjament faċli tajt eh, ejja nintroduċu d taxxa jew oħra imma rridu aħna nivaluaw il-konsekwenzi dwar kull deċiżjoni azzjoni li nieħdu għax jekk ir-riski li aħna naraw jekk dawn isiru realtà u t-tranzazzjonijiet u lejn swi oħrajn mela tħuli inti tistenna minn din it-taxxa se e, jaqbżu l-istenniji tijak għalek il-benefiċċji li inti jtistenna se jisfaw fi xejn. Għalek għanna bżon aħna nanalizzaw is-sitwazzjoni u l-implikazzjonijiet ta' deċiżjoni possibbli għanna namlu dan bir reqa iva sissa ħadna esperjenza u dawn l-esperjenzi li aħna għanna dawn ma jurux li din it-taxxa f'dawk il-pajjiżi li pruvaw jintroduċu din is-sistema ħadmet nafu li l-Svezja provat eh, t-introduċi taċċa fl-1992 u ħamsa tranzazzjonijiet eh, minn dak iż-żmien eh, ċaqal u lejn ir-Renju Unit u issa għanna l-esperjenza tar-Renju Unit iċċeret titkellem ma nistax nisma jena minn mikrofonu u ikompli l-Komissarju tajjeb ukoll li niddiskutu dan mm, mar l-autoritajiet tar-Renju Unit ġifieri naraw kif dil-ħaġa taħdem u x'inhuma ir-riżultati. U għalhekk nixtieq ngħid li ħaġa komplessa u dan huwa strument diffiċli u rridu nifmu aħna li eh, ma diskutajniex. Eh, xidet dettalji tekniċi ġifir se tkun il-bazi fiskali, se tkun il-ħagġa li se tiġi intaxxata u dawn l-aspetti kollha li eh, jaslu biex din it-taxxa tiġi applikata ġifiri din il kussjoni serja ħafna u l-Kummissjoni qed tistudja dan u aħna se naħorġu bi analizi eh, wisa ta' soluzzjonijiet possibbli hawnhekk f'dan il-qasam u ovvjament għandna bżonn aħna nevaluaw li hemm proposti oħrajn jew inkella deċiżjonijiet u e, valutazzjoni ta' effetti ta' kollox f'daqqa nafu li bażel tlieta dan se jimponi rekwiziti partikolari fuq is-settur finanzjari u aħna diġà għamilna e, diġà ħadna deċiżjoni politika fuq il- il-levi fuq il-banek, l-intaxa fuq il-banek, ħaġa li se tkun użata fil-futur dwar il-fondi ta' rezoluzzjonijiet, mbatem taxa fuq l-attivitajiet finanzjari, fuq il-transazzjonijiet finanzjari, ġifiri jem firxa ta' strumenti li għet jiġu diskussi u għanna bżon nanalizzaw kol l-effetti ta' kollox daqqa ta' dawn l-istrumenti nasib dan huwa fl-interess tagħna il-kolli s-settur finanzjarju fl-Unjoni Ewropea li dan jibqa kompetittiv fuq livell globali, li dan jiffinanzja n-negozji tagħna u li dan il-finanzjament u koll eh, jaċċerta li hemm tkattir tal-Unjoni Ewropea u eh, vera għanna bżon li l-Unjoni tikber. Grazie għafna Viki. Thank you very much. My question is regarding... Grazie ħafna. Eh, Jena fuq CCTB. Jena naqbel kompletament ma sistemi li naqsu it-taxxa u, u li taffu u koll Eh, u li naqsu kol l okkazjoni li wieħed jevita li ħala sit-taxxa. Imma għandi ħafna dubji li din il-CCCTB ix sir risposta għat-ħassib tagħna kollu. Kien hemm ħafna rappreżentanti ta' dan il-Parlament li ħadmu fuq dan kien hemm anki seminar li għamilna Ma l esperti tat-taxxa xi ġimgħa ilu milli jider hemm ħafna interess min-naħa tagħna mill-assistenti tagħna biex jifhmu eżattament eh, l-affarijiet dawn il-kwistjonijiet. Imma għandna ħafna mistoqsijiet baq għandna. Ovvjament kull eh, kumpanija għandha problema bit-transfer pricing bejn il-kumpanniji biex naraw kux fil-level ta' jeb li ħalli u kol il-profitti wara t-taxxa. Imma fuq transfer pricing ħan bidluwa u morru għal livell u l-porzjon ta' taxxa ta' konsolidazzjoni ġifiri ħammorru minn taxxa fuq profit u fuq taxxa bazata eh, skont ċertu fatturi dan se jkun dibattitu politiku kif se niddeċidu il-livell fuq liema livell niddeċidu t-taxxa anki id-divergenzi li hemm bej pajjiżi differenti u kumpaniji kbar se eh, imorru fej liktar jaqbillhom. Anki jibatu n-nies tagħhom biex dejjem itaffu it-taxxa li ħalsu. Jiena naħseb jiġifieri li se ħambidlu biss l-isem. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-proporzjonalità. Kummissjoni qed tgħid kumpanija tista' tazel jekk t tissieħeb ma' sissi eh, tibi jew le eġifiri kumpaniji jazlu għal eh, li għamlu dan jek seħalsu inqas taxxa ta' kumpanija. Umbat l-istat membru irrit ikunu kol preparat li kollu żewġ sistemi għaddejjin fl-istess ħin. Ġifiri, mux senta l burokrazija fl-istat membru. Għalek, il-fat li jem lazla eh, għal e, naħsbu li hija ħaġa li ma taħdimx. Imma rridu ngħidu għaliex aħna rridu kumpaniji li ikunu jistgħu jiżviluppaw, ikunu jistgħu kontribwixxu fil-tkabbir ekonomiku. Issa jekk ikonna kumpanija li tidħol fuq is-CCTB xorta irridu jgħatu l-accounts tagħhom fuq il-livell nazzjonali u nazzjonali mħabba problemi legali xi kumpaniji tal-accounts għalu li se jkollhom iżidu il- il- il-kontijiet tagħhom bi 13% ġifri se nkabru l-burokrazija u l-ispejjeż għalhekk il-mistoqsija tiegħi x'proposti oħra għandek inti biex tinkoraġixxi il-kummerċ cross border sabiex ġifiri il-sistema tat taxxa namluha iktar sempliċi barra minn CCTB. Eh, din, din is-sistema mhix waħda sempliċi kif qed mill-eżempji li ġibt biex tintuża ġifieri. Iva, inti għajjim ħafna kwestjonijiet li għadhom qed jiġu diskussi fejn l-Kummissjoni għax qegħdin fl-aħħar stadji tal-preparazzjoni ta' dan l-istudju tal-impatt. Hemm ħafna alternattivi. Ovvjament, ni joħorġu mill-studju ta' impatt, mbagħad wieħed irid janalizza l-għażliet l-alternattivi kollha li joħorġu biex imbagħad naraw xi ħaġa għandi xkun ta' bil-forsi kella bażla xejn jkun konsolidat x'ma jkunx Ġifiri hemm ħafna possibiltajiet, ħafna alternattivi. Imma huwa minnu li f'dan l-istadju qed naraw l-affarijiet li nmorru għal din CCTB. il-Common Consolidated Corporate Tax Base. Imma rridu wkoll inqisu affarijiet oħra pereżempju bħal tassazzjoni doppja tal-kumpanniji. Uma l-kumpanniji stess li qegħdin jappoġġjaw din l-idea u jiena norbot ma dan l-appoġġ li qed ituni huma sabiex inkunu nistgħu noħorġu l-proposti tagħna u jiġu aċċettati mill-kulleġġ. Jiena naqbel miegħek li hemm suġġetti skabrużi ħafna il-kwistjoni tal-proporzjon. Għandek raġun. Imma meta wieħed iqis il-vantaġġi marbuta mal-proposta u l-potenzjal li jitnaqqas il-pis birokratiku amministrattiv naħseb li l-proposta għandha tintlaqa. Meta inqisu alternativi oħra Ovvjament nisa ngħidlek li mill-portofolio tiegħi aħna ħafna xoltana jikonsisti biex inneħu dak li qed xekkel issu intern. U nispera li meta nkunu nistaw nkomplu diskutu fuq x'ten għamlu bil-VAT per eżempju, inkomplu innaqsu l-pis amministrattiv ukoll f'dan is-settur. Mill-esperjenza tagħna naraw li s-sistema tal-VAT iġġib magħha ħafna pis amministrattiv. U jekk wieħed iqis l-iżviluppi li ġraw dan l-aħħar snin, speċjalment l-iżviluppi ta' l-IT, huwa minnu aħna kapaċi noħolqu sistemi tal-VAT li huma iktar moderni, li huma iktar effiċjenti u li naqsu ċertu piżijiet lill kumpanniji per eżempju fil-kwistjonijiet ta' taxxa doppja. Il-komunikat fuq dan suġġett se joħroġ fil-bidu ta' sena dila se jkun hemm ukoll eżatt wara il-proposti iktar konkreti. Naħseb dan għandu jirrendi iktar faċli l-ħajja tal-nies li jaħdmu fil-kummerċ u fil-negozju. jina naħseb li se jkonna għazla sħiħa ta' strumenti li wieħed ikun jista' jirrikorri għalihom. Grazzi. Jean-Paul. Si ħafna sa Jean-Paul. Sur Kummissarju, jina issa li nisimek mill-bidu u nista' ngħidlek li għandi ċertu simpatija lejk forsi ħanerġa' nirrepeti milli ili nisimek tirrispondi eh, għal-mistoqsijiet jiena għalik għandi ċertu simpatija. Simpatija etnoloġika ġifiri jiena qed imbati miegħek il-Grigi korreġuni ġifiri mhux qed nitħassrek fil-fatt. Għandi ċertu kondoljanzi x'tagħmillek. Jiena mandi lebda dubju li inti verament tixtieq li tavanza b'din il-kwistjoni, imma jiena naħseb li għandek xogħol l-iktar wieħed jibes għax il-ħin kollu inti għandek rezistenza minnaħa tal-istati membri u anki l-gruppi li għamlu l ċertu pressjoni. Għalek nitħassrek. Anki meta u semmi dawn il-mizuri kompletament assurdi. Jina ħanerġa nirrepeti mistoqsija li diġa minnilek, meta se jkonna din il-bazi konsolidata jina illi eh, mill-2004 nisma bija il-CCTB fl-2005-2006 kien xaħat kien għal eh, kollegi tijak kien qalu li ma kienx possibli teknikament li naslu imma jekk aħna maħnix se naslu ġikonna bazi konsolidata biex normalizzaw l-affarijiet qegħdin naħlu l-ħin. Għalhekk mistoqsija tiegħi meta se jkollna din il-bażi memx għal fej t diġà tajtna l-risposta tijak. Ma xtaqt biss intik parir. Dur lejna meta għandek bżon appoċ, xaħna senajnuk. U għaw maġġoranza ta' nis li jgħatu ħafna importanza li t-taxxa. Għax iċ-ċittadini xedin nissaqsuna meta jitkellmu maħna. Dejjem jissaqsuna fuq it-taxxa fl-Ewropa. Kfillu għat kolla jisaqsuna fiex aħna fit-taxxa għalek sur kummissarju dur lejna aħna għedina biex nejnuk u għal darbu ħna nejdlek li verament dis-simpatija li qed nitħasrek. Grazzi ħafna għal dawn il-klim li inkoraġuni li jimlowni u kol bċertu fiduċja Jina, il-parlament tijaj nħossu bħala alleat naturali tijaj fix xogħol li qed nagħmel, qed nipprova nagħmel. Huwa minnu mhux faċli li fil-kunsill jasal nafu ġifiri li għanna rekwiziti tal-unanimità dwar dan is-suġġett. U jina nispera li l-Parlament kun jista' jagħmel ċertu pressjoni inkwantu għall-inizjattivi prinċipali li huma jaqgħu taħti. Jina xiftit ta' zminilu diskutej dan il-put ma' senjura president ta'kom. Edna kemm huwa importanti li l-membri ta' dan il-parlament ikunu proattivi f'pajjiżhom stess li inidu edejat fl-oqsma tat-taxxa Naħseb li huwa importanti li l-parlamenti nazzjonali mhux biss jagħmlu pressjoni fil-gvernijiet tagħhom imma jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet u dawn il-proposti. Naħseb jekk naħdmu flimkien it-fit hawnhekk ma' dan il-Parlament u intom mal-parlamenti nazzjonali naħseb nistgħu naslu naslu u namlu progress fi dawn il-kwissjonijiet li għandhom xaqsu mat-taxxa grazzi. Tajjeb. Issa pervanx. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, fuq it-taxxa finanzjarja, l-attività finanzjarja, m'għandniex proposta li tiġi mal-oħrajn, qed nitkellmu fuq proposta li ħatamel ċertu struttura, li ħatamel ċertu regoli għal-banek per eżempju u anki l-kapacità ta' finanzjament din l-iktar li tagħti eh, l-iktar perspettiva hija il-proposta li permezz tagħha għansibu soluzzjoni għaż żewġ problemi li għandna. Jina għandi żewġ suġġetti xin nitkellem dwarhom. L-ewwel wieħed hija li t-taxxa hija iċ-ċavetta għat kabbir fl-istati membri, imma illum qed naraw li qed insofru minn zbilanċ makroekonomiku kbir. Ma taħsibx għalek li fil-pakket ta' governanza ekonomika li se nistudjaw, eh, specialment permezz dan l-scoreboard li aħna se nidu, taħsibx li ridu kol indaħlu fih eh, ċertu kunċetti ta', ta taxxa fil-modell Irlandiż l-istrateġija tal-multinazzjonalijiet ma tistax ikolla effett fuq l-ekonomija u jkolla effett um, li ikabbar din l-ekonomija. Għalek ma taħsibx li kon għanna bżon indikaturi um, ta' fiskalità ta' taxxa fl-scoreboard jekk aħna irridu nkunu serji fix xogħol dwar il-makroekonomija li namlu. It-tieni punt dan il-Parlament ħadem ħafna fuq direttiva dwar il-taxxa u kol fuq il-flus imfadla. Għalek il-proposta Ewropea għanda u kol titħol fuq il-kunċett anki qabel il-krizi meta konna nitkellmu fuq tax havens konna naraw li rridu ninsistu f'dan il-qasam ta' taxxa Anki il-kulleċ kien għalli ridu niġildu kontra tax savings, il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea titkun għal l-immorru għall bdil ta' informazzjoni b'mod automatiku imma jeżistu fuq dawn l-affarijiet dan il-ftejm jeżistu fuq bażi laterali li rridu naraw u ġifiri jekk ma l-Svizzera e, nistawx naslu Ġifiri, meta negozjaw ma l-Iżvizzera, forsi xi stat membru jkun jista u kol um, jasal biex jirkupra xi 300 biljun ta' euro. Intom ettu li dawn il-negozjati kunu tajbin għall-Unjoni, imma irridu navvanzaw u dwar il-tax savings u solidarietà Ewropea l-istati membri verament għandhom bżon jirkupraw ċertu flejjes li huma tagħhom minn ċertu pajjiżi, grazzi ħafna, anki dan iż-żmien ta' awsterità. Grazzi. Uh, yeah, for the beginning uh, Għal-bidu għal kummenti tal-bidu tijak, Iva, huwa minnu li it-taxxa fil-settur ta' azzjoni finanzjarja aħna konna ħadna inizjattiva strateġika, kienet l-waħda eh, inizjattiva ewlenija jiena ovvjament irid eh, dan ix-xogħol intemmu wkoll b'riżultati pożittivi. Fuq il-governanza ekonomika u l-affarijiet għandhom x'jaqsu ma' taxxa. Jiena naqbel miegħek għal fatt li fil-passat aħna konna nidħlu fil-proċeduri ta' deficit eċċessiv meta dan kien abbinat mal eh, l imfiq pubbliku. U ma konniex natu bizzejiet kas fuq it-tħul. Fit-tħul fl-istati membri. Meta konna, konna nqablu Għalhekk dan il-kunċett tal-kwalità tat-tħul qegħdin naħdmu fuqu. U biss parti mill-istrumenti li għanna sabiex aħna nkunu nistaw nifmu x'qed jiġri minn eh, meta nikkonsidraw ukoll it-tħul ta' ċertu ta' ċertu pajzi membri nikkonsidraw ukoll situazzjoni makroekonomika u l-iżviluppi makroekonomiċi makro fl-istati membri. Għalek, dan is suġġett għandu jiġi indirizzat fl-opinjoni tijaj u rridu nizviluppaw strumenti xirqa li jippermettunna li naslu għal dan. Fuq il-kwistjoni ta' tax havens u kif nitrattaw Dan is-suġġett huwa minnu li aħna bħala Unjoni Ewropea qegħdin dejjem nisħu li jkun hemm informazzjoni li tgħaddi b'mod awtomatiku. Imma l-unika strument li jippermetti din il-kwistjoni. Imma għanna marduċ nisaw li għanna u ċertu normi tal-OECD li jitolbuna li naddu informazzjoni meta jkun hemm talba nafu li hemm ħafna pajjiżi fid-dinja li qegħdin iddaħlu fis-seħħ in-normi tal-OECD. Jiena dal-aħħar żort Hong Kong u Macau. U f'dawn il-pajjiżi għaddew liġi fuq il-bdil ta' informazzjoni awtomatika tal-informazzjoni aħna il-kummissarju qed jiġi interrott. f'affas internazzjonali intom tafu li f'April għaddejna l-komunikat fuq il-taxxa u l-iżvilupp. il taxxa u l iżvilupp u fuq il-politika ta' taxxa aħna għanna l-klawzola ta' taxxa. U meta nkunu qegħdin negozjaw ftejim ma', ma pajjiż terz dejjem niddiskutu affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' governanza tajba. U diġa qegħdin fil-proċess negozjaw ma' xi pajjiżi terzi fuq dawn l-affarijiet Issa, inti semmejtu kol l-Svizzera. U minnu il-Germania u r-Renju Unit eddin jinnegozjaw b'mod bilaterali ma' dan il-pajjiż. Il-qafas li għanna bħalissa ma jżommomx mill-li negozjaw b'mod separat. Sa' kemm ma jiksrux regoli tagħna. U jiena verament nemmen li ir-Renju Unit u l-Ġermanja it-tnej jista' jagħti l-każ li dawn ikunu dawk li jipromovu l-prinċipji tagħna fin-negozjati diffiċli mal svizzera fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. Jina għonek nżid nejt li mu mish faċ li tafux. U se naraw xoħroċ minn dawn il negozjati grazzi. Grazzi Svensa. Commissioner, thank you for coming here and uh, having Sven, Komissarju, grazzi tal-li trejta unek Għattamel din diskussjoni fl-imkien maħna u suġġetta sew diffiċli jina naqsam maġun pol opinjoni. Illi jinti tinsaf għada ta' sew diffiċli f-setting istituzzjonali li huwa wkoll diffiċli. Iżda jina naħseb illi situazzjoni imbidlet u jina ma nafx jekk inti daħħalx bisħieħ din il-bidla fl-istrateġija tijak. U ma nafx inti inti taħseb fil-mod kif inti tesprimi ruħek hawnhekk u fit-tip ta' proposti li inti tagħmel ejn naraw il-gvernanza ekonomika, għot mill-affarijiet li diġà ġew deċiżi kienu kważi impossibbli daqs xar ilu jiena naf dwar xiex qed nitkellem f'dak l-għandu xaqsam il-Ġermanja. L-istess japplika s-servizzi finanzjari. Għal-kollega tijak Banjer kien ikun impossibli u għajamel dawn l-affarijiet sentej u tlesnin ilu. Iżda fil-qasam ta' tassazzjoni jina jkolli nejt inni għanna approċ illi mhuwiex konsistenti, mhuwiex konsistenti ma situazzjoni li nsabu fiha ħafna stati membri għandhom deficits kbar u għanna tħul li mhumiex mhuwiex taxxat jew huwa taxxat ftit u inti għadek qed tiddefendi l-kompetizzjoni fiskali u tgħid li ma tridx rati minimi ta' tassa anka fuq l-iktar sorsi ta' tħul mobli. Jina naħseb id-dinja situazzjoni li mhix xirqa. U għalhekk jina nħeġġiskom biex toħorġu foqsma differenti bi proposti b'saħħithom bħal met jagħmlu l-kollegi rtija Krejn u Barnier. Umbat nagħmlu diskussjoni fil-Kunsill u intom tistgħu toqod fuq l-appost tal-Parlament tal-proposti b'saħħithom għal ewwel darba l-koordinaturi hawnhekk din il-Kamra iffirmaw li huma jappoġġaw rata minima tat-taxxa tat-taxxa tal-korporazzjonijiet ta' 25%. Din hija xi ħaġa li kienet tkun impossibbli ftit ta' żmien ilu. Nixtieq inżid ma, ma punti li diġà tqajmu minn tal-kollegi. Kwistjoni konkreta dwar ir-rapportar pajjiż pajjiż. Fil-lista ta' miżuri tal-2011 jiena din ma sibtix hija ħasra li il-Parlament staqsa kemm il-darba għalija jien nixtieq inkun naf jekk inti u ser tressa inizjattiva biex tappoġġa l-kollega tiegħek f'DG Markt u ser tpoġġiha fil-lista ta' miżuri tiegħek u fl-aħħar jiena nixtieq nitolbok biex aħna biex inti tgħaddi minn Mr. No jew Mr. Caution għal Mr. Action. Għandna bżonn ta' din l-azzjoni minħabba deficits kbar illi għanna u importanti illi inti terfa responsabilità tiegħek taf illi hija sitwazzjoni istituzzjonali diffiċli imma naħseb bħalissa l-istati li għandhom ħafna djun jeħtieġu appoġġ min-naħa tal-gvernijiet imsieħba tagħhom. Dawn ser ikollhom aktar problemi ser isibu aktar problemi biex jirrifjutaw proposti aktar b'saħħithom u jekk iġobkom oħorġu b'dawn it-tip ta' proposti. Iva, ser nżon fil-qosor dwar il-proposti jiena jkolli ngħid illi fil-kunsilli preċedenti f'kull kunsill ekofin aħna kellna dibattitu dwar eh, tassazzjoni u tassazzjoni fis settur finanzjarju ġiet diskussa fi dan il-Kunsill darbtejwa wara 20 f'Settembru u f'Ottubru. Emnuni, dawn id-diskussjonijiet mhumiex faċli l-istati membri m'għandhomx pożizzjoni unanima dwar dan. Hija pożizzjoni differenti, għada pożizzjoni differenti u għalhekk aħna rridu nresqu evalwazzjoni ċara tas-sitwazzjoni u dwar il-beneficju tal-proposti f'dan il-qasam u għalhekk aħna qegħdin naħdmu dwar dan. Dwar il-rapporti pajjiż pajjiż din il-kwistjoni tinsab fuq il-mejda tal-Kummissjoni u attwalment aħna nisabu fil-proċess illi nagħmlu konsultazzjoni pubblika dwar dan is-suġġett. Dan qed nagħmluh għabbażi tal-riżultati tal Mbagħad għabbażi tal-riżultati ta' din il-konsultazzjoni pubblika ser niżviluppaw xi proposti konkreti. Naħseb li hawnhekk irdu nqisu suġġett partikolari huwa minnu illi rapporti pajjiż wara pajjiż ser iżid trasparenza tal-proporzjon ta' tħul tal-pajjiż imma wkoll irdu nikkunsidraw illi it-tassazzjoni l-accounting u tassazzjoni mhux bil-fors huwa l-istess bħal business accounting. Iżda nixtieq ngħid li soltu dan iżid trasparenza ħafna. U itejjeb u jiċċara s-sitwazzjoni fih dan il-pajjiżi differenti. Tajjeb, jina ser naqra lista għal darboħra għalix hemm xi madizjonali addizzjonali li jixtiequ jitkellmu sa. Miss Philip Lambert. Then Roddy Kratzer, then Gay Mitchell, and that's then the end of the list. Tajjeb, bis mela jibda Philip. Grazzi, President. Sur Komissarju, fis-seklu 19, meta n-nies kienu qegħdin jitkellmu dwar l-implementazzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, sigurtà soċjali, in-nies kienu qegħdin jgħidu le, tagħmlux hekk, dan ser jeqret l-ekonomija. U aħna spiċċajna bis-sigurtà soċjali. Fis-seklu 20 meta kon qed nitkellmu biex nimplementaw xi ħaġa bħal il-value added tax, il-VAT, kien hemm qed jgħid le tagħmlux dan, dan ser jeqret l-ekonomija. U qed naraw li spiċċajna bil-VAT u din ma qerdix l-ekonomija. Issa nisabu fis-seklu 21 hemm min qed l-implementazzjoni tal-FTT u ħafna nies bl-istess mod qegħdin jgħidu stenna FTT. Forsi mhux joqto ser jeqret l-ekonomija imma jista' jeqret is-settur finanzjarju. Għalhekk dan tamlos u jiena naħseb illi aħna rridu din l-FTT u ktar ma tiġi malajr aħjar. Kummissarju, jiena qut ħafna bil-kontrast fih dan il-Kummissjoni Meta jiena nara żewġ oqsma, meta nara l-qasam tal-ħtieġa illi insalvaw is-settur finanzjarju, insalvaw il-banek mingħajr kontribuzzjoni tal-shareholders ta' dawn il-banek. Meta nara l-mod kif din il kummissjoni u l-Kunsill iħeġġeġ il-Gvern biex inaqqas l-infiq biex jidħol fi pjanijiet ta' austerità. Hawnhekk inħoss sens ta' urġenza azzjoni malajr kemm jista' jkun Fejnhom hawnhekk l-evalwazzjoni tal-impatt, fejnhom l-analiżi tal-effett kumulattiv ta' dawn il-miżuri mhux biss fuq in-nies. Għaliex forsi wieħed jista' jaħseb illi din mhix ħaġa importanti imma lill-ekonomija. Hemm min qed jaħseb biex analizza l-impatt ta' dawn il-miżuri fuq l-ekonomija u dwar l-FTT u l-miżuri ta' tassazzjoni aħna irdu naħsbu dwarha, irdu naraw x'inhu l-effett kumulattiv, irridu evalwazzjoni ta' impatt Stennew ftit sekonda. Stennew ftit, lebda front loading, lebda urġenza. Kontrast ieħor. Meta jiena ngħid li toġobni l kompetitivita fiskali, jiena ikolli ngħid li gvernijiet jonfqu malajr u għalhekk jekk kun nefsi tal-kompetizzjoni u ma jġibu ruħu aħjar. Meta naraw settur finanzjarju llum din l-industrija issa hija minn xi ħaġa waħda. Il-kilba pura bla limiti. U għalek għal darba fejn l-azzjoni. Mistoqsija tiegħi sempliċi. Kummissarju, mhux inti biss mal kummissjoni kollha dwar dawn is-suġġetti fejna l-emerġenza. Fejnu, fejnhom in-nirien li hemm bżonn. Iwa, fil-qosor jina naħseb illi inti illi tikritikana spiss. Jekk aħna noħorġu bi proposti konkreti fi kwistjonijiet fiskali mingħajr ma nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt. Dan mhux dwar id-deċiżjoni illi tagħmel impatt fuq stat membru partikolari imma din id-deċiżjoni teffetwa l-Unjoni Ewropea kollha. U għal daqstant dawn l evoluzzjonijiet ta' impatt huma meħtieġa. Jiena personalment naħseb illi huwa importanti immens illi aħna namlu evalwazzjonijiet ta' impatt profondi fuq il-mużuri dwar miżuri ta' austerità fl-Stati membri Dawn huma stati membri illi sviluppaw dawn il-pakketti illi huma eh, ser jimplementaw u mhuwiex minnu illi huma qegħdin jimplementaw il-miżuri eh, kollha min-naħa tal-infiq. Mhuwiex minnu naraw il-Greċja, ħafna miżuri. Fil-Greċja saru kol fuq in-naħa ta' dħul, in-naħa ta' revenue. Jekk naraw il-pakket tal-Irlanda, il-maġġoranza tal-miżuri saru fil-rigward tan-naħa tal-infiq, imma ħafna miżuri wkoll fil-rigward tal tħul fl-Irlanda. U għalhekk ma nistgħux noqogħdu nesaġeraw u ngħidu l-miżuri kollha li qed jieħdu l-istati membri li qegħdin jimplementaw il-pakketti ta' awsterità huma biss miżuri li qed jittieħdu fuq in-naħa tal-infiq. Mhuwiex minnu. Sophie. Iva President għandi mistoqsija żgħira ħafna. Li ser tippermetti biex il-Kummissarju jkun jista' jieħu nnifs qabel ma sirlu l-mistoqsija li jmiss. Qed nitkellem. Jiena diġà batlek il-mistoqsija bil-miktub imma kon sodisfatta bil-tweċiba. Għaliex jiena jekk nixtri VAT rate and when I buy the same thing. Jek nishtri ktib jena ser eh, eh, Ser inħalla sal-arta baxxa jekk nixxi paper paperback jew inkella rata u le jekk nixtri l-ebook. L-istess japplika DVDs, aħna jider illi nifavorixxu l-modi tradizzjonali tal-kontenut għaskapitu ta' sistemi innovativi, sistemi moderni, naħseb din hija xi ħaġa li ma tagħmel sens u naħseb illi l-Kummissjoni din titratta. Naħseb illi inti kon ħafna illi pjuttost reċentament fl-2009 kien hemm dibattitu dwar ir-rati mnaqsa tal-VAT fil-Kunsill. U l-Kunsill qabel dwar ftehim li għadu validu issa u dak iż-żmien jiena kont Ministru tal-Finanzi tal-pajis li l-iktar naf. Dan id-dibattitu kien dwar it-naqis ratim naqsa ta' kodba vizivi, audiovizivi jew fuq l-internet iżda din il-proposta marċivieċ appoġġ minn tal-Istati membri. Stati membri ma qablux dwar proposta bħal din. Jien nixtieq nirressaq din diskussjoni dwar l-eżenzjonijiet tal-VAT, nixtieq npoġġi diskussjoni f'kuntest aktar mifrux għalhekk għadha ser inniedu green paper dwar il ġejjini tal-VAT. Fejn hemm dawn il-mistoqsijiet marbuta ma' ratim naqsa jew eżenzjonijiet tal-VAT, dawn il-kwistjonijiet serin jitqajmu. Jiena personalment naħseb illi tkun ideja tajba illi jkun hemm bilanċ bejn il-livell ta' taxxa. Ovvjament kollox jiddependi fuq il-pożizzjoni tan-nies fi kwistjonijiet marbuta ma' taxxa jekk irridux eh, poġuhom fuq l-istess livell fuq in-naħa l-iktar orja u n-naħa l-iktar baxxa tat-taxxa. Din se tiġi trattata fil-Green Paper. Daqstant is-sitwazzjoni attwali l-għada attwali fih dan il-Kunsill hija li huwa impossibbli li nilħu unanimità fuq kull rati mnaqsa. Rati mnaqsa tal-VAT minħabba deċiżjoni li ttieħdet is-sena l-oħra nomina li minn stati membri huma għamlu dikjarazzjoni li huma kontra kull firxa tal-rati naqsa tal-VAT. Walla kek il-qada bħalissa iżda matul diskussjonijiet tal-Green Paper din il-kwistjoni ser tiġi imqajma u ser ukoll tkun soġġetta għal kummenti minna tal-partijiet interessati. Grazzi. Nodi. Grazzi, President. Grazzi, għandi mistoqsija. L-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-xejriet tal-sistemi ta' taxxa Ewropea nsibu li hemm ċertu diverġenzi, diverġenzi ġmielhom fit-tħul l-iktar. Meta qegħdin nitkellmu biex insaħħu suq intern, ma nistgħux nikkonsidraw li innaqsu il-differenzi, intaffuhom xi ftit kemm mill-lat tal-politika ta' taxxa kif ukoll mill-banda min-naħa tal-governanza tajba biex naslu lejn konverġenza li u kol tkun wahda ta' konkurrenza b'saħħita eh, kwantu għal taxxa. Oh, actually, one of, of Għat mill-għanijiet tal-Green Paper dwar il-VAT u għal-indiskutu dwar kif aħna nistaw intejbu s-sistema tal-VAT fl-Unjoni Ewropea. Dan idu għamluħ billi nikkonsidraw ukoll iċkil li hemm għal taddim effiċenti tas-suq uniku. Hemm kwistjonijiet marbuta ma' rati mnaqsa l-eżenzjonijiet sistema ta' tnaqqis fejn rridu nagħmlu taxxa il-post tal-provista pereżempju. Dawn huma kollha kwistjonijiet li ser isawru disku, diskussjoni dwar il-ġejjeni tal-VAT tat-taxxa fuq il-valur miżjut u għabbażi dan id-diskussjoni aħna ser noħorġu b'din l-istrateġija ġdida tal-VAT għal snin li ġejjin. Fos moħra, il-miżuri li aħna qegħdin nimplementaw dawn huma marbuta b'mod ġenerali mal-koordinazzjoni ta' sistemi fiskali. Per eżempju, inizjattivi fuq it-tassazzjoni doppja aħna naf moħna li neprezentawhom dawn ser jindirizzaw din il-kwistjoni dan japplika wkoll għal pakket ta' tfaddil għanna bżonn ta' koordinazzjoni aħjar ta' situazzjoni fis-suq ġenerali. Din hija diskussjoni li aħna bħalissa qegħdin namlu dwar il-kwalità tar-revenju ta' tħul. u wkoll minn kooperazzjoni mtejba kooperazzjoni aħjar bejn l-istati membri. Fir-rigward ta' kwistjonijiet fiskali. Iżda fl-istess waqt aħna ma rridux ma rridux ninsew kwistjonijiet ta' sovranità, kwistjonijiet ta' sussidjarjetà. Dan huma kwistjonijiet illi l-istati membri irridu jżommu dritt tagħhom biex huma jistabilixxu s-sistemi fiskali tagħhom skont is-sitwazzjoni li għandhom f'pajjiżhom. Tajjeb u jesgej Grazie President, ringrazio l Commissario, Ma nafx hekk il-kollegi jindunawx imma l-aġustament tal-budget fil-Landa din is-sena ser ikun 6 biljun euro illi dan huwa ekwivalenti għal 75 jew 80 biljun euro fil-budget ta' Renju Unit. Diġà għamilna darbtejn aktar minn dan f'dan l-aħħar sentejn minna 15 il-biljun u dan is-6 biljun. Tiżid ma dawn il-15 biljun jiena nista' nifhem il-tbatija li għaddejjin minna dawn in-nies. il Eh, dan jinkludi l-miżuri addizzjonali li tkellem dwarhom il-Kummissarju. Jien nixtieq ngħid illi mhix xi ħaġa sew il-kollegi eh, mill-Franza u mill-Ġermanja jippruvaw jiddeċidu x'inhu tajjeb għall-Ewropa. Nirringrazzjaw l-Alla li hemm Trixie mhix faċli li huwa jagħmel dawn il-kummenti meta pajjiż żgħir bħal Irlanda għaddejja mid-batijiet. Iżda Għalmen u hemm il-Polonja u r-Renju Unit li ser jitrattaw dawn il-kwistjonijiet. Wet mill-kollegi għal li il-koordinaturi firmaw mozzjoni dwar il-tassa tal-korporazzjonijiet. Komissarju, il-koordinaturi mamlu xek, il-koordinatur tal-grupp Kristjan Demokratiku informa l-PPE li huwa firma dan fuq bażi personali ma kienx hemm diskussjoni fih dan il-PPE dwar din il-kwistjoni. U jina nifhem li dan japplika wkoll għal mod kif dan sar fih dan il-gruppi oħra, kordaturi fi gruppi oħra għandhom vot wieħed. Redu kunu ċari dwar dan qed jiġru ħafna affarijiet hawnhekk li mhux suppost qed jiġru qed joħloq taħwit sħiħ fih dan il-gruppi differenti. Il-mod komunitarju huwa illi aħna naslu għal ftejjim. Li nilħu ftajim dan huwa l-unika mod kif nistgħu nimxu l qoddim Għanna l-appoġġ mill-eks komissarju Monti, jina ma konċ prezenti għemmek imma stajt nara xqed jiġri. Nixtieq ngħid ħaġa partikolari. Hemm ħafna opinjoni indipendenti, hemm kollegi rridu jsegu il-linja li tgħid illi ħafna mill-investiment illi jidħol fl-Irlanda u Amerikan u dan mhux ser jidħol fl-Unjoni Ewropea ma ser imur fl-Iżvizzera u lil l-Unjoni Ewropea allura ejjew noqogħdu attenti dwar dak li ngħidu f'dwar dawn l-affarijiet. Dwar l-IGC Emmin irrit li dan ibidda li trattat jinkludi l-Parlamenti Nazzjonali u l-Gvernijiet li dan huwa kompitu tagħhom u mhux tagħna jekk dan għandu jsir ejja jkollna l-IGC li jidħlu fit-trattati. Sa fl-istess waqt irridu nirrikonoxxu il-kompitu diffiċli li inti għandek u inti għandek kompitu tassew diffiċli, Kummissarju. M'hemm l-ebda soluzzjoni faċli għal dak li qed jiġi propost. Irridu namlu acquisitions tax fuq l-aġenda wkoll apparti taxxa fuq il-korporazzjonijiet f'pajjiżi l-SMIs mhumiex imdaħla u ma jħalsu jħallsux income tekst, allura għaliex ma ndaħlux l-income tekst fuq l-aġenda wkoll. Tinni dan huwa qasam ta' sew sensittiv urdu indirizzawh ċertu kawtela. Jiena naħseb illi qed nitkellmu wis dwar it-taxxa fuq il-korporazzjonijiet u r-rata tagħha informazzjoni ħażina, informazzjoni illi ma tamilx tajjeb min qed jgħid li dak illi qed jagħtu l-Unjoni Ewropea U importanti li nikkonsidraw u ma jinsewx dak li tagħhom l-Unjoni Ewropea. Dan huwa diffiċli naċċettaw fi żmien fejn pajjiżi għaddej minn żmien daqshekk diffiċli. Hemm min qed jgħidli illi wasal iż-żmien illi nibdlu l-affarijiet. Nixtieq nitkellem dwar dak laqal kollega dwar l-FTT. Jien naħseb li dan huwa qasam illi flimkien mal-istati membri nistgħu niksbu progress fiha. Għandna l-ħin hemm żmien fejn idea ġodda huma ta' min jikkonsidrhom f'dan iż-żmien fejn is-swieq finanzjari internazzjonali għamlu ħafna biex iddaħlu eh, il-pajjiżi fil-problemi. Jien nixtieq ngħid s sissa pajjiżi ġie regolat mis-settur privat mill-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu minn dawk imsejħa aġenziji tal-klassifikar ta' kreditu indipendenti dawn kellhom interess moħbi huma kienu qegħdin jirregolaw is-settur pubbliku sissa. Għall-inqas issa is-settur pubbliku qed jirregola s-settur pubbliku. Imma naħseb li wasal iż-żmien illi nikkunsidraw b'mod attiv l-FTT. U jiena kummissarju nitolbok illi inti dan tagħmlu grassi. Is-sitwazzjoni fl-Irlanda tkellimna dwarha u għalhekk jiena nixtieq ngħid illi l-bieraħ il meta kellna il-laqa ta' tħejja dialogu monetarju tajjem suġġett interessanti illi fil-kuntest tal-gvernanza u rispons għal kriżi kien hemm ħafna affarijiet, ħafna taxxi apparti taxxa tal-korporazzjonijiet illi semmew pereżempju il-Kummissjoni ma femitx tajjeb il-mod kif it-tassa fuq il-proprjetà fl-Irlanda kienet ser twieġeb kriżi għaliex kienet tassa fuq transazzjonijiet ma kienx hemm transazzjonijiet u għalhekk idħul ma baqax dieħel. Huma issa qegħdin jirranġawha din. Jidher biċ-ċar illi aktar informazzjoni li tiġi minnant l-istati membri fir rigward tal-analiżi tal-mod kif il-bażi fiskali tagħhom tista twieġeb mod ġenerali taħt sitwazzjonijiet ta' stress. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa illi jekk aħna ma nibdlux it-trattati ma nistgħux nistaqsu għaliha. U jiena naħseb illi m'hemm xejn ħażin jekk aħna niġbru din it-tip ta' informazzjoni u jekk intom x'interessati li ttieħdu sem f'dan, jiddispjaċini li biss fuq il-mistoqsija ta' gejja ma naħseb li titratta l-istess qasam. Jina naqbel bisħieħ illi biex namlu evalwazzjoni tal-kwalità ta' dħul fl-istati membri. Aħna rridu ovvjament niġbru informazzjoni xira, informazzjoni dwar din is-sistema ta' tassazzjoni fl-istat speċifiku. Imbagħad din l-informazzjoni fuq is-sistemi fiskali tkun ewlenija biex aħna nipromovu l-kwalità tal-tħul, l-kunċett marbut mal-kwalità tal-tħul. U rridu nsibu modi kif aħna niġbru, aħna diġa niġbru informazzjoni mill-istati membri dwar is-sistemi fiskali tagħhom. Iżda xi drabi aħna niltaqgħu mal-problema li ċertu dettalji tas-sistema, dettalji li ma tassew importanti f'ċertu żminijiet, dawn ma nkunux nafuhom U għalhekk irid nagħmlu titjib f'din is-sitwazzjoni u għabbażi ta' dan irridu naħdmu fuq dan il-kunċett ta' kwalità ta' dħul. Mhuwiex kunċett faċli wkoll. Dwar l-FTT tassa fuq transazzjonijiet finanzjarji Jina ma tantx għandi xinżit ma dak li diġa qed matul il-laqa tal-lum. Iva qegħdin naħdmu fuqa. Jiena personalment naħseb li jekk aħna nużaw l-għodot kollha tagħna b'mod globali fix-xena dinija naħdmu mal-membri tal-ġew 20 dwar dan naħdmu b'mod aktar attiv, iwa dan huwa e, wieħed mill-modi possibbli biex aħna niksbu progress dan il-qasam. Nafu li Franza diġa saret il-president tal-20 li jmiss u ovvjament aħna ser inkomplu nipromovu din l-idea. Ser inkomplu nipromovu fuq livell globali. Fl-istess waqt ser inkomplu natu l-kontribut tagħna diskussjonijiet bil-riżultati konkreti tal-analiżi tagħna matul il-proċess tal-evalwazzjoni tal-impatt għaliex aħna meta niddiskutu l imsieħba internazzjonali tagħna dwar dan is-suġġett, ovvjament huwa importanti li aħna niddiskutu mhux biss it-taxxa ġenerali imma wkoll niddiskutu dwar bosta dettalji konkreti ta' modi possibbli kif aħna nagħmlu taxxa fuq is-settur finanzjarju u għalhekk jiena niddependi ħafna fuq l-evalwazzjoni tal-impatt illi qed isir bħalissa. Grazzi tassew, u għadajem diffiċli illi nkunu nafu li marloċ huwa tajjeb din il-kamra. Forsi nistgħu ndaħlu l-aħħar mistoqsija minn ta' Jose li jixtieq jitkellem dwar punt jew tnejn minn għalija. Grazzi ħafna, Kummissarju. Fl-aħħar prezentazzjoni smajna kemm il-darba l-effetti fuq it-taxxa fuq il-kumpaniji mhux se nitkellem fuq il-konsolidazzjoni tal-bażi fiskali imma e, Rridu nitkellmu dwar ir-rata effettiva u din ir-rata naslu għalija billi naqsu ir-rata nominali jew il- l-ammonti kif e, smajna mill-professur Monti li wieħed e, Issa per eżempju jgħid li mandom xil tħal lura iktar u um, Allora rridu naraw jekk il-kwistjoni wieħed solvija jew le, grazzi. Yeah, so... Iva, għalek dwar taxa fuq l-attivitajiet finanzjarji, Iva. dan huwa xi tip ta' taxxa fuq il-valur miżju ta' xil-intenzjoni jalli hemm xi liħ eh, għall-istrattura u ovvjament eh, xi eh, mistoqsija minnhom li rridu nwieġbu għalija ta' din it-taxxa kif wieħed għandu jfassal it-taxxa ħalli biex nlimitaw l-impatt fuq eh, il-konsumaturi jew eh, tal-servizzi finanzjari għax eh, dan huwa suġġett u hemm ħafna valuri ta' taxa fuq l-attivitajiet finanzjarji li jistgħu jiġu użati u s-suġġett ta' transpożizzjoni limitata ta' din it-taxxa għal konsumaturi għan fit tħejja u tfassil ta' din il-proposta. dwar ir-rati um, fuq il kumpani Jena naħseb li jekk irna xilna naqblu fuq eh, il-proposti fuq eh, taxxa fuq il-konsolidata fuq il-kumpaniji u bażi komuni konsolidata jena naħseb li bekk um, tinħoloq it-trasparenza fis-sistema mbagħad naraw Ovvjament, ehm, ċinua l-impatt ta' taxxi fiskali nominali u e, tax rata effettiva u dinja ħaġa li jena naħseb li jekk naqblu fuqa se toħloq e, iktar situazzjoni ċara fis-suq intern għan negozji li qed jażlu fejn se jamlu l-kummerċ tagħhom, ġifiri dan huwa element importanti ta' CCTCB. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju, jena ċerta li senerġaw naraw kum minn ċerta meta sessjoni li miss se tkun imma nsab ċerta li se ħna sessjoni miegħek fil-futur qarib pot nistennew bil-ħerqa kol għal komunikazzjonijiet differenti u l-proposti differenti li inti semmejtu qed nittamaw li forsi tista' tadotta ftit iktar mill-opinjoni tal-Parlament. Grazzi, grazzi ħafna jgħid il-Kummissarju għal din id-diskussjoni eh, ferm eh, pozittiva u eh, kif jiena għedt fit-tweġiba tiegħi għal xi mistoqsijiet il-Parlament allejat naturali tal-Kommissjoni fuq ix-xogħol fuq il-kwistjonijiet fiskali u l kemm aħna nifmu li tema diffiċli ħafna ma nistenna bil-ħerqa l-kooperazzjoni tagħna tal-futur hawnhekk f'dan il-qasam grazzi.